Right, good afternoon everybody. Mela l-war nofs tajjeb il-kulħat. Jina kelli nistenna kemm xejn sabiex nistennew li konna numru adegwat ta' membri fil-kam. Għax ma stajniex ovvjament nibdew id-diskussjoni kamra vojta. U għalhekk kellna nitilfu xi ftit minuti mela nixtieq nibda billi nibda punt wieħed fuq l-aġenda ġifiri l-adozzjoni tal-aġenda għandna xi oġġezzjonijiet ma jider li men, lebda oġġezzjonijiet u għanix inkoll informakom. Tiklu 11. Il-punt 11 ta' fuq l-aġenda ta' surċuntis din ser titniżel fuq l-aġenda ta' għada, ċfir dik hemm ser tibqa' ħanamlu ħanid-diskutu għada. Nixtieq ikolli l-approvazzjoni tal-minuti wkoll. Tajjeb wisq. Issa, aħbarijiet. Mela, għanna kamra ta' smieħ kem illum u għada u din ser tkun ASP 5G2 Ġifri, jekk aħna naslu f'ċertu stadju n-nis ikun għedin ifittxu aktar postijiet biex ipoġġu bil-qeda għandhom imorru f'din il-kamra. Nix infakkarkom ukoll li normalment il-laqat qed ikunu web streamed fuq l-internet. Ġifiri dawn tistaw segwom live fuq l-internet. Umbat ikun hemm ukoll dan, dan din il-kumitat jiġi ippubblikat fuq il-librerija multimedia fuq l-internet ukoll. Ġifri dawn huma din l-informazzjoni xtaqt intikom, jiena jkolli ngħid li verament eh, kuntenta li qed nistiden li sur Mr. l-sur Eddie Weimer, il-chairman tal-Kumitat ta' CESR, European Securities Regulators, u fil-fat għanna dal-pakket u għanna verament interessati li nisimaw l-opinjonijiet tijaw. U intom ħajkolkom u koll ħin biex jissaqsuħ mistoqsijiet. Ġifri, Adi sejr kun għet ikellimna l-10 minuti permezz ta' slides, jina qaslu l-ħin minn 15 minuti għal 10 minuti. U dak li ser ikolli ħalli barra mbagħad ikun nistgħu nagħtu lok għal mistoqsijiet għalhekk, Edi ħanatik il-kelma. Iva, grazzi ta' sess, sur chairperson, għalija wa' onur li nista' nkun nispjegalkom il- xogħol ta' Caesar u il-xogħol li konna innamlu fl-2009-2010 u ta' bilħaq dan huwa l-aħjar stadja, għaliex xqada l-Kunsil tal-Ministri ser ikunu qegħdin ħarsu l-mod kif dawn l-istituzzjonijiet u l-kumitati jistgħu jiġu riformati. Fl-2009 sinjuri aħna għandna aħna minna ħafna xogħol f'ċertu oqsma u semmejt snejn minnhom, waħda minnhom hija dwar l-standards ta' non-recommendations ta' settlements u dan ġi approvat permezz tal-ESCB u l-implementazzjoni tal- l-Usage Directive tal-investimenti punt erba fejn kellna punti diffiċli ħafna kena dokument ta' informazzjoni fuq il-key prospectus u l-passaporti għal kumpanija ta' amministrazzjoni. Pero meta nħarsu li il-prioritajiet prinċipali għal 2009-2010, jena naħseb l-ewwel priorità prinċipali hija il riforma istituzzjonali li tibdel li nibdlu Caesar Fezmar permezz ta' numru ta' punti li għadhom xorta waħda diffiċli ġifiri dwar is-setat, id-deċiżjoni li jridu jteħdu għada. Umbat għanna kwistjoni dwar il-credit rating agencies fejn aħna konna nibdew bid-deċiżjoni ta' April tal-Parlament u grazzi tal-kommenti tajbin li saru mill-naħa tal-Parlament is-Sur Gozes fil-fatt aħna konna kapaċi nibdew ix-xogħol tagħna u nkunu qed immexxu prinċipalment fuq fuq l-amministrazzjoni ta' credit rating agencies l-autorità fil-ġejjin ser tkun qed titratta mal-credit rating agencies direttament minn l-intervenzjoni ta' supervizur nazzjonali. Meta nħarsi l-prioritajiet, jiena nista' ngħid li fil-xogħol ratat mal-kriżi għandna ħafna xejri differenti li jistgħu jiġbdu attenzjoni tagħkom ħut minnhom ma marbuta mal-każ ta' Lehman li huwa ħafna, oħrajn ma' Madoff għart kwistjoni ta' deposit, deposit, de, depositi u għalhekk aħna tinħarsu lejn l-organizzazzjoni tal-swieq tal-ODC u swieq derivattivi sabiex bekk insaħħu trasparenza u anki biex insaħħu it-trasparenza fis suq ta' l-equities u ħafna drabi din namlu referenza li għad dark pools of equities. U anki l-kwistjoni ta' sviq tal-bonds. Dan huwa suġġett ieħor li qed għajjem ħafna a biex ngħidu hekk huwa il-kwistjonijiet li għandhom x'ismu l-kontabilità. Il-kontabilità tajba tinsab hija importanti hija kruċjali fis-swieq. U għandna nieħdu wkoll in konsiderazzjoni dwar il-valur ġust fis-suq sabiex nirrispondu għal l-aspettativi tas-suq stess. Caesar mhuwiex biss impenjat fix-xogħol regolatorju u amministrattiv, però aktar importanti għandna il-kwistjoni ta' xogħol operattiv u dan huwa ċentralizzat madwar ċertu proġetti tal-IT dawn huma ferm importanti, aħna għandna ħafna Ex esperti għarfin f'dan il-qasam u l-proġetti tal-IT li aħna nitrattaw magħhom illum minnaħa huwa database tal-Credit Rating Agencies kif qed nirreferu għalihom għandna s-sistema ta' rapportaġġ u mbagħad id-database għall-kumpanji u d-data tagħhom. Fl-aħħar ħajkun hemm ukoll ċentra, eh, bazi ċentrali oħra l-informazzjoni. Nixtieq ngħidilkom ukoll li ħafna mezzi finanzjarji u preżentament aħna maħniex kapaċi niffinanzjaw dan kollu waħedna, aħna applikajna fl-istituzzjonijiet Ewropej biex ituna aktar finanzi sabiex ninfinanzjaw dawn il-proġetti speċifiċi mhux biss għal finanzjament tal-ħidma ta' Cesar mod ġenerali. Hemmhekk għandna numru ta' tħassib dwar il-finanzjament ta' dawn l-attivitajiet futuri Nixtieq ukoll nibqa' fiħdan il-ħin li għandi u nitkellem daqsxejn nagħlaq dwar ċertu tħassib li għandna għal-futur. Waħda mitħassib għandha x'taqsam mal-qasam tal-kontabilità. Prezentament aħna għatanċ sejrin tajje fil-kontabilità u intom rajtu li il-livelli li għanna nizviluppaw fl-Europa u dawk li għedin jiġu zviluppati fl-Istati Uniti huma differenti ħafna U differenza hija kbira għalhekk nittama li nistgħu insibu ftehim fuq żewġ naħat u nimxu l qudiem bi proġett li aħna qegħdin nappoġġaw sħiħ li hi l-applikazzjoni sħiħa ta' l-standards ta' rapportaġġ finanzjarju. Nixtieq insemmilkom ukoll il-protezzjoni tal-investitur li din hija priorità importanti ħafna fuq l-aġenda tagħna u għandna punti wkoll li nixtieq nixbitilkom l-attenzjoni fuqhom u l-ewwel waħda hi it-tqassim ta' prodotti li aħna nsejħu il- il-retail investment products Iġifiri, pal abbreviation jisibuha pala PRIPS, dawn għandhom l-istess karatteristiċi pal fondi ta' investiment tradizjonali, pero ġew ippakketjati mill-ġdid, ġifri għandhom isem ġdid għal reġim regolatorju differenti. Aħna edin naħdmu fl-imkien ma' żewġ komitati oħra biex niżviluppaw reġim wahdini applikabli f'kull firxa għal prodotti kollha li huma finanzjarament l-istess. Dan hu xogħol verament diffiċli u naħseb ħankunu ferm kontenti li naraw li nisimgħu l-opinjonijiet tagħkom fil-Parlament rigward id-diffikultajiet f'dan il-qasam. Rigward il-lezzjonijiet ta' Madoff u Lehman, daw żewġ każijiet nista' nsemmihom kum għax tafuhom, waħda qed titratta mal-kwistjoni ta' depositories u punt li ser jiġi diskuss aktar tard wara nofsinhar rigward il-direttiva proposta tal-hedge funds, biex ħanqod nitkellem fuq dan fit-tul, fuq li meżan ħafna punti li rajna u hemmhekk għandna l-użu effettiv tal prospectus dan forsi jista' jitjieb U ovvjament rridu nuru anki kawtela f'dak li qed ngħid, però ħafna drabi fi stati rajna li l-securities ġew maqsuma mhux skont ir-regoli. Umbagħad fl-aħħar net u hawnhekk sar nagħlaq nixtiequ innidu riflessjoni iktar qawwija fuq l-iżviluppi tal-prodotti. Prodotti li jkunu utli għal użati mill-investituri fuq il-medda twila ta' żmien u li jkunu din jitrattaw ukoll ma' tħejja li aħna rridu nagħmlu għal popolazzjoni li dejjem qiegħda tikber. Anke minn lat ta' Caesar, kontribut jista' jsir f'dan il-qasam għaliex dinja problema urġenti u li għandha tiġi trattata malajr. Grazzi. Mela nista' najt li aħna lista vojta jkolli najt bħalissa, pero le, għajlin tixtieq tibda. Jina ma xtaqx nibda, pero rrit inqajjem mistoqsija. Aħna għadna Inti għat semmejt punt li għat għan itkelmu fuq warnof senar, semmejt punt rigward depositories u x-xogħol s-sizar ħajkun qed jagħmel fuq din il-kwestjoni għaliex jekk qed nifhem tajjeb fil-każ ta' Lehman Brothers, każ li inti semmejt, 50% tal-flus marru fil-depositris ħżina u dan il-flus qatt ma nata lura l-kredituri, l-investituri. Allura jiena nistaqsi, eh, taf dan il-Caesar għaliex dawn ħajkun qed jiggarantixxi protezzjoni aħjar l-investituri u kontabilità aħjar? Grazzi tassew, mela, l ewwel net aħna ħadna l-impen li ikolna analiżi għal regoli differenti applikabli għal depositories. Il-tieni punt il-Kummissjoni ħabret li ser tieħu pożizzjoni u t-tielet punt jiena qed nara li fil-AF fil-direttiva tal-AFM hemm ċertu proposti rigward depositories Aħna però rridu nkunu konxi li dawn id-depositories qegħdin jaqdu rwol sinifikattiv fil-ħidma tal-fondi ta' investiment u mhux biss bħala depositories imma anki biex jaraw ir-realtà ta' tranzazzjonijiet, jiġifieri idħulu l-ħruġ mill-fondi. Għalhekk kiena naħseb li dan huwa rwol ferm importanti. Dak li għandu xieqsam ma l-attività nifisa ta' depositories konċernati, naħseb li id-depositories għandhom ikunu responsabli. però id-difikultat tinqala meta aħna qegħdin nitrattaw ma' depositories depositories ta' securities u sub-depository ta' partijiet terzi. U jgħat nifem li uħutu ma tal-opinjoni li għandu jkun obbligu fil-waqt li oħrajn jħossu li tajab li nilimitaw dak li aħna nsejħu due diligence, strict due diligence bl-Inglis. Pero jina, kolli najt nipreferi t-tini għazla, għalix importanti li kunu stretti li tkun tkun qed eżerċita ċertu kontroll mis supervizori supervizuri u tajb li jkun hemm ukoll regoli ta' tielet livell jkunu applikabbli għal din il-ħidma ta' dan il-kontroll stret, però meta jkollok deposit trid tiggarantixxi li għandek firxa globali u għed jista' jkollok ukoll periklu, riski u mbagħad dawn iridu kollha dal-periklu jistgħu jitħallsu mbagħad ovvjament dawn ma jkunux għal eh, tajjeb għal ma jamlux tajjeb għal eh, l-investituri ta' securities. is signor Tati, grazzi tassew. Thank you, grazzi Chair permezz tar riformi tal-supervizjoni finanzjarja aħna kellna xi ħaġa li konna verament qegħdin nistennew, aħna rridu naraw li aħna lesti li naffaċċjaw dawn il-nuqqasijiet fis-swieq finanzjarji. Dan ġi konfermant fil-laqa tal-G20 f'Pittsburgh, ġifri aħna ridna insaħħu dan il-kontroll supervizori finanzjarju. Fl-2008 aħna ġejna mill-quta minn din il-kriżi finanzjarja. U issa għanna regolaturi nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea u edin janalizzaw in noqassijiet fil-kontroll ta' supervizjoni sa' xieġri fil-kriżi. Kien hemm ħafna nuqqas ta' koordinazzjoni u anki wieħed jistabilizza jilħaq bilanċ fis-suq minn ġdid. Meta jkollok entità ta' supervizjoni, intom ma kellkom setat biżejjed biex tnaqsu il-problemi li kien hemm. Il-Kummissjoni Ewropea pruvat tibdel il-Kumitati Ewropej anki dik inkluża tiegħek b'regolamenti li jkunu vinkolanti. għaliex jekk ikollok regoli vinkolanti jkun hemm teddida ta' sanzjonijiet, dan ikun qed joħloq element effettiv u dan ser jippermettilna innaqsu iċ-ċertu tfixkil fil-ġejjeni. Jiena għandi wkoll mistoqsija, mistoqsija sempliċi għalik. Tista' tgħidilna x'ħajkun qegħdin jagħmlu dawn l-awtoritajiet? Xinajdu dwar is-setat il-ġodda li inti qed tingħata? Ser ikunu biżejjed, ser ikunu preċiżi biżejjed biex niksbu stabilità fis swiq finanzjarji? rridu naraw eżattament x'kienet il-kawża ta' l-Unjoni Ewropea. Tajb, mela jiena nista' nipprova nwieġbek bil-Franċiż issa. Jgħid is-sur Adi Wajmesh. Ħajkun hemm laqa fil-Kunsill għada u naħseb li diġà sar ħafna progress fl-Ewropa. Għall-ewwel darba fl-Ewropa fis-swieq ta' supervizjoni finanzjar ser ikollna awtorità b'setat reali u dan huwa ferm importanti għaliex dan huwa l-ewwel pass, miex mhux l-aħħar pass. Dan huwa approċċ prudenti li ġie adottat Missur de la Rosière u ser iġelna nagħmlu pjuttost progress konsiderevoli, inti tajjeb ifokajt fuq setat legali meta tkellimt. Ġifiri, setat vinkolanti, dak kienu, dak kien qed jonqosna sissa, Ġifri il-possibilità li nimponu deċiżjonijiet mill-Ottubru tal-2008. Aħna konna kapaċi nadottaw deċiżjonijiet per ta' maġġoranza kwalifikata u din kienet effettiva din il-ħaġa. Għalhekk, Meta naraw unqisu din il-possibilità, id-disciplina tal-membri tbidlet għalhekk irridu nimxu passiħor, namlu passiħor u dan nistaw nsibuħ fil-proposta li ser niddiskutu għada. Mux ħanuqot nidħol fl-aspetti differenti tal-proposta f'dan l-istadju, pero naħseb li hemm żewġ punti li aħna qajjimna. L-ewwel net irid ikollna regolamenti li ikunu tekniċi mhux politika politiċi ċertu waqsma regoli li huma vinkolanti legalment. Nasab li għedin fid-direzzjoni tajba għandi xi riservi, però dan nista' nitkellmu aktar fid-dettall aktar il qudiem Irridu naraw li dawn ir-regolamenti jkunu implementati b'mod effettiv għaliex hemm ħafna regolamenti Ewropew f'kull qasam, però m'iniex ċert li dawn dejjem qegħdin jiġu implementati kif suppost. U hawnhekk l-awtorità tista' tidħol fil-futur u tkun tista' tiġbed l-attenzjoni fuq ċertu naqqasijiet u jkun hemm proċeduri demokratiċi u l awtoritajiet Ewropej kun nistaw jgħidu l awtoritajiet nazzjonali ma jkunux għamlu xolom tajjeb u jgħidulhom għamlu xolkom issa u jekk ma tagħmlux dan il-punt ma, ma, ma tirranġawx il-problemi issa dan huwa punt pjuttost kontroversjali, però jgħidu iva, aħna ser nindaħlu u ser nieħdu preċedenza fuq il-liġi nazzjonali. Ma nafux x'deċiżjoni ser tittieħed għada, però ser ikun hemm eh, ħajsir progress pjuttost konsiderevoli. Se naħseb ser ikun aktar setat ta' interventi fil-ġejjini, bla dubju rridu nibnu Is-setat tal-awtoritajiet f'dak li għandu x'jaqsam ma' rizorsi, rizorsi finanzjarji. U jina perswas li ser nerġaw lura għal dan il-punt meta l-Parlament Ewropew tiddiskuti il-Budget Ewropew. Signora Styler, grazzi tassew, survivors, u għal-kem aħna ma rajniex il-PowerPoint tijak, aħna kol beħsibna naraw għal-qoddim. Inti tkellem dwar il-kontabilita u jekk tabboġġax l-ideja ta' salari għal kull xar, għal kull sem, skużawni, għandu jkunem wieħed li jkun ikkalkolat fair value u bat wieħed meta ċittadini jippruvaw jifmu dwar il-kontijiet tagħhom, id-depożiti tagħhom, ġifieri jiena kont qed naqra ftit ilu din il-ġimgħa dwar dan il-punt. Jien naħseb li għalhekk huwa importanti li nkunsidraw dan da kollu li attenti u x'nistgħu nagħmlu biex niffaċilitaw l-affarijiet biex nifmu, biex ċadini jifmu, affarijiet ikunu iktar transparenti dwar ir-rating agencies. Jiena kontenta li ħafna li semmejt il-popolazzjoni dejjem qed tixjih kif għadna sal-2010 75% tal- il-salari tħul ta' ċittadini huwa kważi ta' 50% u għalhekk rrid ngħid li f'dak li għandu xesa ma' protezzjoni ta' konsumatur rridu naħsbu aktar fil-popolazzjoni li dejjem qiegħda tixxih u rridu wkoll ninformaw li żgħażagħ li n-nies li għadhom iż-żgħażagħ li għandhom jibdew ifadlu biex jaħsbu fil-pensjonijiet għal quddiem għaliex ovvjament l-età tal taħajja, limitu taħajja għajet jizdiet aktar ma jaddi zmin. Grazzi tassew, ħanibda bl-axħar punt għaliex jina marbi marbu ħafna mal-axħar punt, għonek għanna mistoqsija kbira għal-ġejjina. Mistoqsija makro biex najdjak f'kull sens. Il-kwistjoni prinċipali li aħna għanna naħzmu sew biex niżviluppaw strumenti ġodda jirħu dan ir-rekwiżit għal eh, matul il-ħajja kollha tal-persuna. Jiġifieri irridu nibdew il-persuna, il-ċittadini jridu jibdew ifadlu l-finanzi tagħhom ftit ftit, pero matul il-ħajja kollha. U din din kwistjoni marbuta mal-punt qabel tal-prips. Aħna għandna numru ta' prodotti li qegħdin jiġu offerti, anke pereżempju prodotti ta' pensjonijiet, u dan forsi qegħdin aktar fil- um, fil-gżer ta' madwar l-Europa mhux fuq il-kontinent Ewropew, però rridu naraw li dawn ikollhom l-istess kondizzjonijiet, twissijiet Eh, informazzjoni fuq il-miżati, ġifri xogħol irid issir sabiex naraw li jkun hemm sitwazzjoni stessa għal kulħadd, però prinċipalment li l-investituri anki pensjonijiet ta' ċittadini eh, dawn għandhom ikunu protetti fil-meda twila ta' żmien. Eh, issa rigward il-kontabilità, kif tafu din il-kwistjoni qed tiġi diskussa fi sħiħ u jiena minn xiex nieħu pożizzjoni pubblika hawnhekk Il-talba tiegħi iktar sempliċi ma nixiex noqgħod nidħol fil-fair value għaliex eh, ovvjament it-tekniċi li du jamlu jagħmlu dan. Jekk joġobkom esperti joħorġu soluzzjoni li kulħadd jista' jaċċetta, ma nistgħux inkomplu li jkollok soluzzjoni f'direzzjoni waħda f'parti tad-dinja u mbagħad deċiżjoni oħra f'parti oħra tad-dinja li tkun hemm xi ħaġa li tista' tikkonvinċi kważi kważi lil kulħadd. Is-Sur Klintz. Mela, sur Vimers titkellim dwar standards tal kontabilita. Mux għabdu nitfab dwiz dettal, mħan nati eżempju wieħed. Id-Deutsche Bank għandu 1.8 triljun eh, euro fuq il-balance sheets kont il-standards Ewropej u anka għanna 950 biljun minn sorsiħor, jekk hemm differenza fundamentali bil-mod kif dawn il-figuri qed naslu għalihom skont li ma standards intużaw. Issa tliet snin ilu smajt Mr. McCreevy u anka mid-direttur ġenerali illi ninsabu fitriqtna sabiex nilqu l-standards Amerikani u neħħu eh, dan il-nuqqas. Però issa din l-intenzjoni li qed nizvijaw li qed morru fid-direzzjoni l-oħra eh, mill-Amerikani. Mistoqsija tiegħi għalhekk mhux noqgħod nidħol dettal tekniku, però aħna qed nifmu kif jaħdem l-ISP u Il-min rridu jirrispondu għax jisu qed nitkellmu fuq entità indipendenti kompletament. Jiena interessat inkun naf x'inhi s-sitwazzjoni hemmhekk. Jidher ukoll li hemm ħafna dossiers pendenti fuq il-mejda bħalissa ħafna pressjoni. U ħaġa li ma nistgħux nevitawha din affarijiet huma kif huma, però dan ifisser li kultant ikonna nittrattaw kwistjonijiet u nippruvaw nirrispondu mistoqsijiet illi jkollhom effett immedjat fuq kwistjonijiet oħrajn illi mhumiex qed jiġu trattati fl-istess ħin. Għandi f'moħħ il deposit rizzi jew il-deposit passports għal FM. U kol fusits għandek l-istess kwistjoni wkoll. U ħan nispiċċaw nagħmlu proposta forsi fuq AIFM illi forsi ma torboċ loġikament ma dak li deġdejna l-usits l-ħar punti għaj huwa fl-istess direzzjoni u kol il-direttiva prospectus Hija deja tajba li nittrattaw dan b'mod iżolat għaliex nafu li fi ftit xhur se jkollna il-prips. U prips tassew se jkun mod kif noħolqu eh, prodott eh, maqut. Għan ibda bl-ħar mistoqsija, għalix il ktar mistoqsija faċli. Jek naqsmu il-work differenti jista' jkollna eh, konflitt. Prips huwa eżempju tajjeb għal dan u anka direttiva prospectus permetti li ngħid li proposti preżenti għal Prips u li ma mmorrux daqshekk il-bod daqs il-direttiva prospectus. Fil-preżent qed ngħidu qed nitkellmu fuq l-istituzzjoni Ewropej il-puntat luqa ja kommissjoni, l-idea hi illi fuq ċertu punti speċifiċi ikonna l-istess trattament ta' paraguna l-istess prodott. U għadak xaqsam disclosure għal direttiva prospectus jkun limitat għal short prospectus, ġifiri li konna il-dokument ta' informazzjoni prinċipali. Għalek muxet naraw illi għal prodott kollu kemmu ikonna l-prospectus kollu kemmu. Barra dan, uħut mir regoli regoli ta' kondotta applikabli f'MIFIDS aktar ukoll ikun utli sabiex jiġu applikati kollha tal-prodotti oħrajn għalhekk mhux neċessarjament qed nitkellmu fuq l-istess punt speċifiku pal prips u direttivi oħrajn. Jista' jkun hemm duplikar, però mhux duplikar ġenerali. Forse qed nitkellmu fuq approċċi differenti li ħaj joħorġu mid-diskussjoni u ma se jkun hemm duplikar. Jiena naqbel miegħek dwar il-depositories hemmhekk għandek eh, effett ta' spillover. Meta aħna niddiskutu l aġenziji ta' rating ta' kreditu konna nafu li dawn se jaffettwaw il-direttiva dwar capital requirements li kajzu eh, kena naġustaw l-affarijiet sabiex iż-żewġ pożizzjonijiet ma jkunux konfliġenti. Din hija xi ma sarx nevitaw Is-seħ ta' sekwit u intom fil-parlament tiżguraw li ma jkunx hemm konflitt u fej possibbli li tnejn eh, jimxu bi switch xorxin. Tistaw taraw li fuq depositories hemm problema, l-affarijiet mhumiex eh, mixin fl-istess pass. Issa, Iktar mistoqsija interessanti l-ISB. Id-diskussjoni dwar drifting out u uh, punt liħor. Tajjeb naqsmu iż-żewġ uh, punti fil-fatt Miex l unika qasam fejt naraw dawn ix-xejriet, qed naraw fil-kotabilità, fil-hedge funds, fil-derivatives, fil-aġenziji tal-kreditu. U xi sentejlu Caesar kienet f'diskussjoni attivi ma l autoritajt Amerikani fuq rikonoxximent reċiproku. Ma dan kollu kriżi waqfet dan il-proċess. Karlo Pontieru jiena konna f'Washington it-23 tal-ġimgħa li għaddiet u ġeddidna l-impenn tagħna għal rikonoxximent reċiproku għadna dan huwa ġejjieni u mill-li fimt minnaħa Amerikani u ma kienu interessati wkoll. Ma dan kollu fl-Istati Uniti għandek il-kriżi fuq naħa illi edha tidħol iktar fi struttura mill qeda hawnhekk fl-Ewropa u tieni punt fl-Istati Uniti għandhom qudiemhom riforma istituzzjonali biex ngħidu lajek illi ma nafux eh, fejsa toħodna. Għalhekk rridu nistennew qabel l-Istati Uniti jerġeb daħadem l-streams fil-foqsma differenti, maċċej fuq ISB jien. Naħseb il-fatt li għattinti huwa veru hemm bżonn għal ISB governanza ta' ISBs għaliex din hija l-kawża ta' kollox. Tista' tajt li dawn huma żewġ eh, punti sekondarji ma dimx il-kwistjoni. Kwistjoni reali li din il-governanza propja hija bilanċata u b'ċertu punti Caesar ħasbet li għadha tkun involuta fil-grupp ta' monitoraġġ dan ma sex minħabba żviluppi politiċi oħrajn. Imma l-opinjoni tiegħi hi li dan għandu Eh, jerġa' jkun proċess li jibda mill-bidu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjora President, dal-ħodu. Grazzi ħafna dal-ħodu. Kenna smiħ ma' esperti illi ħarisna lejn l-analiżi tas-sistema ta' supervizjoni. Kenna fil-fatt laqama trojka u għalunna li huwa possibbli illi ikunem bila li xim maġġoranza ta' 21 pajjiż illi laħu ftejim konġunt fuq l-iktar aspetti kontroversjali. Għan tratta malaj malaj il-pronti prinċipali L-ewwel nett ir-rwol tal-Parlament għal dak li għandu x'jaqsam l-istituzzjonijiet il-ġodda u anka il responsabiltajiet u meta niġu għal miżuri ta' implementazzjoni bħal per eżempju standards tekniċi għal uh, banek bħal per eżempju parlament jista' jintervjeni meta ikun hemm nuqqas taftejn bejn il-Kummissjoni u l-Awtorità. L-istess ukoll il-kwistjoni ta' aktar poteri fuq livell Ewropew. Meta dan però tipprova tpoġġih fuq il-karta tara li hemm ħafna nuqqas taftejn. Issa, għal dak li għandu xaqsam deċizjonijiet meħuda mill-autoritajiet bankari jew l-autoritajiet ta' supervizjoni finanzjarja li tidħolu għal responsabiltajiet ta' autoritajiet nazzjonali id-deċizjoni tagħhom għandi xkun vinkolanti jew le. Il-ingwida Ewropej meta ma jkunux osservati għandu jkun hemm klawżoli ta' salvagwardja. Kif taħseb illi dan għandu jiġi mfassal? Mista noqgħod nidħol eh, prattiki ta' kontabilità. Imma meta niġu għal valutazzjoni tal-lassi, speċjalment Eh, dak li xaqsam proprjetà, għassi ta' proprjetà, aħna imħasba dwar thresholds ta' solvency. Um, on the issue of fuq il-kwestjoni ta' kontabilità demokratika li kienet l-airport l-indirizzajt u kellek raġunt indirizza, hemm xi dispożizzjonijiet fil-proposta ta' regolament illi propju organizza del kontabilità del kontabilità u di raġuni għafej jgħata unek kellum hija parti, dan ismiħ huwa parti minn din l-istrim ta' kontabilità. U fil-ġejjini naħseb illi mux biss kontu għanna nkomplu imma kol insaħħuħ. Jina naħseb illi għanna ħafna mill-kollegi, il-kollegi fil-tlet autoritajiet huma tal-fema illi huma għandhom l-indipendenza tagħhom għal album l-indipendenza li għandha l-eruq tagħha fil-liġi nazzjonali. U għal daqstant se jkun diffiċli ħafna kif hemm interventi tal-Kommissjoni Ewropea, per eżempju, bil-mod kif jeżerċitaw il-poteri tagħhom. U għal din ir-raġuni naħseb illi aħna għadna kontra intervent ta' kommissjoni fit-tibdil tal-standards tekniċi. Intom tafu li standards tekniċi taqbel maħom il-kommissjoni pal dawk tal-kontabilità ma fil-skema prezenti il-kommissjoni għandha dritt illi tibdel jew tissostitwixxi u dan jirrappreżenta intervent fil ruol indipendenti ta' l-autoritajiet fuq naħa u tal-autoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali fuq naħa l-oħra. Il-kwistjoni l-oħra għandax taqsam ma' l-klawzula tas salvagwardjar f'każijiet ta' medjazzjoni, konflitt nuqqas ta ftejim bej awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni. Qed nara li l-aħħar proposti qed jgħidu li f'dal każ ikun hemm nuqqas taftejjim, ħajkun hemm panel, ikun hemm deċiżjoni, u d deċiżjoni tkun indirizzata lis supervizur nazzjonali. Madana kollu, L-ewel kwestjoni, tajib, tajdu għanna klawzula ta' salvagwardjar għal responsabiltajiet eh, ta' taxxa mod termin ġenerali u dan u bizzejiet ta' tindrizzaħ ta' artiklu 23 mux biss ta' medjazzjoni u li nara rim medjazzjoni il jek deċizjonijiet mill-Bord ta' Supervizuri għabbażi ta' medjazzjoni ma jiġux implementati xieġrin bat u medjazzjoni tinsewx hija rib ħafna ta' deċiżjoni ġudizzjarja l-Awtorità Nazzjonali tajt ma jpurtanix, hemm possibilità waħda biss nibdew proċedura qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea Dan ikun ifisser ħafna u ħafna ħela ta' ħin. Il-proposta tiegħi li f'dan il-każ l-Awtorità Ewropea tkun tista' tersaq qudiem Qorti Nazzjonali sabiex ikollha implementazzjoni tad-deċiżjoni Ewropea. Però ħanaraw il-politikanti ovvjament xi dwar dan. No. That's the, uh, not, nothing about accounting because you say solvency threshold. I'm about dwar ask if I tom threshold for solvency? Forse li tajt inti capital requirements, ma għet nitkellmu fuq autoritajt bankari. Għandi skuza l-ek biex ma nirrispondi xin associati għek. Um, right, uh, now... Tajjeb, wis. Mr. Pullman. Grazie ħafna. Sur Vimesh ta' risposti li qed tagħti mistoqsijiet tagħna. Xtaqt nikkommenta dwar dak li għadek kemat l-Sur Magajjas dwar l-standards tekniċi. Il-Parlament Ewropew ovvjament jista ibassar metodi differenti kif dawn standards nistaw nilquhom esperti internazzjonali staw iġużat, il komissjoni Ewropea u kol tista' tagħmel eh, il-parti tagħha, ma, ma nistawx l-standard jiġu stabiliti mnar il-Parlament ma juża l-poteri tiegħu illi eh, jivvaluta r-riżultat aħħari u jgħid li jekk dawn jagħmlu ktar ħsara mill ġit ġiet lill-ekonomija, Eh, mela l-ura nerġaw neżaminaw il-situazzjoni. Ovvjament ridu nizguraw il-pozizjoni istituzzjonali tal-Parlament Ewropew bżon neżerċitaw id-drittijiet tagħna fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni. Kont interessat nisma' l-pożizzjoni tiegħek dwar dan għaliex sajt nifhem dak li eh, saqsik il-kollega. U kol fuq id-derivatives li inti semmejt. Forse inżit nota ta' kjarifika Salima punt il-proposta ħat titfa aktar dawl dwar is-suq ta' derivattivi. Ankun qed nifokaw fuq prodotti standardizzati. U jekk kif, iva, kif se nitkellem fuq prodotti li mhumiex standardizzati? Grazzi ħafna fuq l-ewwel punt. Dan huwa punt politiku inti tifhem tajjeb illi li tmexxi komitat li huwa parti minn istituzzjonijiet Ewropej mhux se nieħu pożizzjoni naħseb dan int tiddiskutih mal-kollegi tiegħek mill-korpi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Mi ma stax nirrispondi kif tista' tifhem. Hawnhekk qed nitkellmu fuq standards tekniċi. U xi tfisser bi standards tekniċi? Ħa nippruvaw nagħmlu analiżi. Ħantik eżempju sempliċi. Fis-sistema bankarja sistema bankarja għandek ftiġijiet ta' rapportaċ l-autoritajiet Ewropej u da' rapportaċ fil-prezent seħ skont eh, eh, skemi differenti ħafna, divergenti taħħa. Iġifiri għandek Excel sheet kbira ħafna u kull kas fl excel sheet għandu definizjoni u dan id-definizjonijiet huma differenti ħafna irridu nippruvaw narmonizzaw dawn id-definizzjonijiet sal għala punt possibbli. Mistoqsija inti u l-Parlament se tiddefinixxu l-affarijiet naħseb se jkollkom bżonn żmien twil, għalhekk hemm eh, kwistjoni ta' fattibilità, jekk jiena nara l-kontabilità f'dan il-qasam jina ngħid hija kontabilità politika u mhux teknika. U hemmhekk fuq il-konsekwenzi politiċi, fuq il-perspettivi politiċi, l-anijiet politiċi, hemmhekk kiena nara dialogu possibbli. U dan id-dialogu se jkollna ma' kulħadd li huwa interessat li kollu dan id-dialogu. Għalhekk jekk trid tistidnuni pitada, jekk inkun għadnijem, U tajdu li xed tagħmel fid-derivattivi, jemmu saqgħod nispjega x'inhi differenza bej punti differenti fil- direttivi standard li ma punti ħajkun inklużi fil-rapportaċ. Imma il-mistoqsija għandek rapportaċ għandek prostate reporting, għandek kessa tqassam il-rapportaġġ, dawn huma l-mistoqsijiet. U hawnhekk naħseb li dialogu intelligenti huwa possibilità. Fuq il-derivattivi għal darboħra għandek dokumenti publikat mill komissjoni xi xarejn ilu, aħna Nidur li f'Ottubru aħna napoġġaw dan id-dokument u naħseb li joħodna fid-direzzjoni tajba u nixqu naraw ukoll xogħol f'dan il-qasam. Hemm punti differenti hemm li huma importanti. L-ewwel punt, punt prinċipali, kif nistgħu innaqsu ir-riski fis-suq ta' derivattivi. Nafu li hawnhekk qed nitkellmu mhux dwar biljuni, mhux dwar mijiet ta' biljuni, imma dwar triljuni Għed nitkellem fuq mijiet possibilment ta' triljuni, rridu noqogħdu attenti il-jek tiġi xaġa ħażina fis-suq ta' derivattivi din ma tkissirx is-soċjetà tagħna b'mod ġenerali. Għaliex hemm riskju definittiv. Allura x'nistgħu nagħmlu? Sa issa sibna mekkaniżmi differenti dawn huma fil-fatt huma bbażati fuq l-istess punt ġifieri neliminaw pożizzjonijiet sabiex nagħmlu sempliċi debitu u kreditu annullawhom u dan qed nagħmlu fis-CCP. Eh, kien eh, partijiet li ġew maħlu mhux bit ta' derivattivi ma' wkoll għall equity zo dan naqqas ir-riskju mod sinifikattiv. Dan huwa importanti ħafna li dawn l organizzazzjoniet jgħadmu kif suppost, imma importanti li l-organizzazzjonijiet jaħdmu b'mod eh, ġust u li jkunu Kunem hemm livell tajjeb ta' solvency, għalhekk tajjeb jkollok kapital għoli appoġġat minn collateral appoġġat minn garanziji il-kunem appoġġ meħtieġ għandek lista ta' sistemi li riqi jowru li nappoġġaw dawn is-central parties għalli qed jiċċentralizzaw ir-riski kollha fuq is-suq u għandhom ikun appoġġati bisħiħ. Ovvjament, għal-mistoqsija tiegħek fuq standardizzazzjoni tista' tagħmel tista' tamel kumpens għal set-off għal dawk il kontrat li inti standardizzjajt. Ma tistax tagħmel kompens għal kontrat dwar prodott A prodott eh, ta' kontrat B li huwa xaġa differenti. Kontratti differenti għandhom ikunu paragonabli ma dak li jista' jkun hemm kompensa li dak inkunu qed niżguraw illi din l-istandardizzazzjoni seħħ fir-realtà. Is-swieq żgur mhux seħdu gost għalhekk għandek miżar tijoli u tħul aktar fuq prodotti mhux standardizzati. Rridu niżguraw għalhekk il-prodotti jkunu standardizzati u dan nagħmluh mezzi differenti. U mezz wieħed mhuwiex esklusiv minn ieħor fi istati Uniti qed konsidraw li dan isir permezz ta' deċiżjonijiet tal-gvern. Probabilment proċess ta' vetting tal-kontratti fil-funzjoni ta' ta' gender ta' standards ġenerali uh, stabiliti mir regola. Alternativa waħda din, per eżempju fuq single names, ġifirek ikollok CDS, fuq ċertu isem, taj dawn u mal-kondizjoniet standardizzati. Ma jtu ieħor jista' jkunu kemmxejn differenti, imma dan ma jwaqqax il-kumpens. Imma dan jista' jiġi stabilit ukoll permezz ta' standards per tekniċi. Għal darba oħra, imma barra dan, qed nara li l-proposta ta' kummissjoni sejra f'direzzjoni oħra hi li timponi capital requirements għal kontratti li mhumiex standardizzati. U dan ifisser li dawk li ma tistax li daħal fis CCCP tispeċa tħallas aktar f'capital requirements. Żewġ approċċi mhumiex inkompatibbli. Um, thank you very much. Um... nifhem. figures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 huwa il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam ta' tassazzjoni u għanna abbozz ta' rapport mir rapporter il-Sinjura Alvarez. Ivana fl-eqda maħna fostna nittama li diskursati siħu barra minn dill-awla, mux ġewwa. Ma nasibx li huwa ġust tar-rapporter biex kolla toqgħod twersa biex titkellem għalek nishtiq li jkollna silenzju biex nkunu nistaw nisimaw l sinjura Alvarez. Jek jogħġobkom. Come on. Shh. Thank you, Mrs. Alvarez. Grazzi, Sinjura Alvarez, jekk jogħġobha. Grazie, Presidenta, kollega. Grazzi, Sinjura President, kollegi. Meta tkellimt magħkom darba fil-skambju ta' opinjonijiet, jiena tajt l-appoġġ sħiħ direttiva direttiva f'dan il-qasam ta' tassazzjoni. Jiena sħaqt ukoll dak iż-żmien dawk il-punti li ħassejt kienu importanti fil-proposta. Bħalma għedt jiena favur mod ġenerali u l-emendi li ħarresilkom il-lejla huma bażikament dizinjati sabiex isaħħu jew jagħmlu irmedju għal xi element jew tnej fil-proposta biex bekk nkunu nistgħu nimxu l qudiem skont il-linji gwida tad direttiva biex ikonna amministrazzjoni effettiva fil-qasam ta' tassazzjoni u nkunu nistgħu niġildu kontra l-frodi tat-taxxi f'dan il-qasam. Palmet l-aħħar darba jiena fukajt fuq l-aspetti pożittivi u issa nixtieq nitkellem dwar it-tibdiliet li nixtieq nara introdotti fit-test. L-ewwel nett nixtieq nisħaq dwar kemm waslet fi żmien fil-pront din id-direttiva għaliex issanna l-kriżi ekonomika u finanzjarja li tfisser li hemm bżonn ta' nefqa pubblika kbira u l-frodi tat-taxxa għandha impatt kbir fuq id-deficit pubbliku li qed jiżdied u għalhekk nixtieq li jkun hemm referenza espliċita għal problemi li tikkawża fir-rigward il-tassazzjoni ġusta. l-artikoli ta' l ta' amendi l-ewwel net fuq il-kamp ta' applikazzjoni. Hawnx ta' nidentifika u niddefinixxi x'inhu huwa l-kamp ta' applikazzjoni bħalissa ma naħsibx li huwa adattat li nkopru l-istrumenti legali kollha u l-arranġamenti legali kollha li jistgħu jeżistu, speċjalment minħabba l-fatt li jista' jkun hemm engineering ta' taxxa futura. Dan jista' jkollu impatt fuq l-implementazzjoni ta' direttiva. Imbagħad hemm setta emendi li jitkellmu dwar skambju ta' informazzjoni awtomatika. Dan huwa l-aktar mod effettiv biex inkun nistgħu ngħaddu l-informazzjoni meħtieġa għall-implementazzjoni xirqa ta' sistema ta' taxxa tagħna. U għalhekk l-emendi li ressaqt huma nfassla sabiex itejbu l-effettività u l-applikabilità tad direttiva. Hemm emenda partikolari li tisħaq dwar il-preferenza għall-iskambju tal-informazzjoni automatika Jiena nafu kol dwar il-fatt li l-compulsion għandu x'jaqsam ma' ċerti forum ta' tħul. Mbatem emanda oħra li t-nidi x'numa il-tħul differenti li rridu nħarsu lejhom. Emenda oħra għandu x'taqsam ma' limitu ta' informazzjoni li l-istati membri kun jeħtieġu u dan jista' jkun pereżempju l-kategorija jew l-ammont ta' tħul. Fid-direttiva mbagħad hemm is-suġġeriment tal-komitoloġija. U hawnhekk jien naħseb li dawn is-sett ta' emendi huma bbażati fuq l-iskambju ta' informazzjoni. Dawn huma fasla sabiex imorru lil lim mill-standards tal-OECD. Dan għandu x'jaqsam ma' l-istandardizzazzjoni bejn il-pajjiżi Iżda hawnhekk qed nippruvaw naħdmu għal l-integrazzjoni ġenwina fl-Ewropa. Mbagħad flimkien mal-emendi fuq l-iskambju ta' informazzjoni awtomatika jiena ressaqt emendi fuq l-investigazzjonijiet. U hawn nitkellmu dwar il-preżenza ta' flejjes ta' dawk l-istati membri li jkunu ħarġu eh, talba stess amministrazzjonijiet differenti li ħadmu flimkien u għalhekk irridu naraw x'inhuwa l-kompetu ta' kull eh, amministrazzjoni biex ikun hemm qafas ta' kooperazzjoni taħt il-linji gwida imnida fil-leġiżlazzjoni eżistenti fil-stati membri differenti konċernati. Biex nimxu lejn standardizzazzjoni, mbagħad jiena ngħid fir-rapport li l-iskambju ta' informazzjoni awtomatiku għandu jkun obbligatorju bħal għandu jkun obbligatorju l-investigazzjoni l-investigazzjonijiet differenti. Din ħtieġa għalhekk biex namlu komunikazzjoni japplika wkoll għall-investigazzjonijiet. Fuq l-iskambju ta' l-informazzjonijiet u l-investigazzjoni dawn huma emendi konġunti li għandhom skadenza marbuta magħhom fejn ċertu operazzjonijiet irridu jintemmu. Imbagħad komunikazzjoni annwali fejn hemm eh, nuqqas tarida biex ikun hemm komunikazzjoni jew investigazzjoni jien naħseb li l-aqwa parti ta' direttiva hija fir-rigward is-segretezza tal-banek biex innaħħuha iżdem restrizzjoni hawn fuq id-domiċilju relatat mat-taxxa Għalhekk dan ma jkoprix il-kamp ta' applikazzjoni kollha tat tassazzjoni tal-Istati membri. Iżda japplika għas sistema ta' taxxa li qiegħda preżenti għal residenza ta' taxxa hawnhekk jiena nixtieq nestendu il-kamp ta' applikazzjoni biex inneħħu din ir-referenza għal taxxa skont id-domiċilju biex indaħlu l-ambitu kollu kif qed niproponi jien. Bekk nkunu nistgħu inneħħu r-regoli marbuta mas segretezza tal-banek. Għalhekk dan qed imur lilin mill-rekwiżiti għal dawk li t taxxi biex ikunu dawk li huma residenti. Imbagħad jiena provajt in-niedi għalikom l-emendi ewlenin li għanna qoddimna. Nishtiq fakkarkom li din id-direttiva hija qabża l qoddim kbira u hija meħtieġa ħafna. Għandha x'taqsam ma' regoli komuni biex niprofaw konna regoli komuni biex nkunu nistaw nġildu il-frodi fit-taxxa biex ikonna suq uniku. Għalek dan imur li lin mir-regoli internazzjonali li jizistu bħalissa. Fir rigward l-importanza tat-taxxa din hija kbira ħafna biex bekk eh, nkun nistaw nġildu b'mod effettiv il-frodi fuq it-taxxa rridu naraw li jkollna skambji, mekkanizmi ta' skambji li jaħdmu u li jaħdmu sew. Nittama li nkunu nista' naħdem mod tajjeb ma' xedow Rapporter u bekk nkunu nistgħu niżguraw li jkunna messaġġ ċar għal kunsill. Il-Parlament qiegħed jipprova li jkun hemm aktar trasparenza għal għalina u għal ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna, Sinjura Lili. Lila, no? Sama. Ma, ehm, Madame la Présidente, euh, euh, face... Signora President, din il-direttiva proposta tider li qed tibda bħafna emozjoni differenti. Jiena nixtieq nuri riserva tiegħi. Ma nix narmu kollox hawnhekk. Nafu li hemm ħafna riski olin u għalhekk irridu niżguraw li kunem dibattitu xira dwar dan. Mod ġenerali, il-kummissarju Kovacs li dal-waqt mista tkun hawn fostna aktar, l-speċjal mandat tagħha, iddeċidiet li titkellem dwar il-trasparenza u l-evażjoni ta' taxxa fit-tfaddil biex taqsama fit-tnejn u tħallihom f'biċċiet żgħar Huwa minnu li hemm problemi speċifiċi marbuta ma' kull qasam, iżda ma naħsibx li aħna nistgħu konna dibattitu fit dettaljat minn ma nara minn konna approċ olistiku. Jekk aħna pala parlamentu dan japplika l-Kunsillu koll, jekk aħna nitrattaw kollox kas b'każ, aħna mhux ser ikonna riżultati tanġibli. Għalhekk jiena naħseb li għandna bżonn pakket ġenerali, approċ olistiku u ġala darba nkonna għamilna dibattitu politiku dwar dan, mbagħad nkunu nistgħu nagħmlu leġiżlazzjoni xierqa. Nixtieq nisħaq xi ftit punti li huma kemm xejn problematiċi Kun xi tkun il-pożizzjoni personali tiegħek dwar l-iskambju tal-informazzjoni jekk tkunx awtomatika, spontanja jew skont kif ikun mitlub, jina ċert li l-kollegi staw jaqblu mija li mhux aċċettabbli għall Kummissjoni Ewropea li t-deċidi taħt il-komitoloġija. Tiddeċidi x'ikun l-ambitu f'termini tal-użu ta' data taħt l-iskambju ta' informazzjoni. Dan ovvjament imur huwa kontraproducenti u jaqa taħt il-kompetenza tal-leġislatur lini biex ikun hemm trasparenzi u jkun hemm definizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u mhux huwa mhux kompetu tal-Kommissjoni li tiddeċidi. Jekk jogħġobkom li taqblu miegħi fuq dan. Mbagħad fir rigward il- l-autoritajiet ta' tassazzjoni jinsisti li l-OECD u l-standards tagħhom għall l-iskambju tal-informazzjoni, ġifiri l-artiklu 26 tal-Konvenzjoni ta' tassazzjoni tal-2002 u l-qbil ta' il-ftehim ta' tassazzjoni din hija aċċettata bħala standard internazzjonali minn ħafna pajjiżi u dan seħ f'Marzu tal-2009. Għalhekk issa Ja kwistjoni li nagħmlu traspożizzjoni tagħha fl-aki komuniter, fil-liġi komunitarja. Jiena naħseb għalhekk li dan l-bozz ta' direttiva mill-Kunsill fuq il-kooperazzjoni ulterjuri hija triq tajba, għana nkomplu nimxu biha. Dan jeħtieġ skambju f'każi speċifiċi u preċiżi il-stat li kunet jagħmel it-talba irrid jagħmel sottomissjoni tat-talba u jrid imbagħad juri kemm huwa possibbli li l-informazzjoni tibqa' relevanti. Jekk dan ikun il-każ, is-segretezza tal-banek ma tistax tintuża bħala raġuni li ma twassalx li inti tibgħat l-informazzjoni. Dan huwa diżenjat kollu sabiex nevitaw eh, eh, li namlu investigazzjonijiet firħa u dan huwa kollu msemmi fl abbossa direttiva. il laqgħa tal 20 ta' April f'Londra appella biex ikun hemm tnax il-konvenzjoni bilaterali, iżda ma sejħitx lill istati membri biex jipprattikaw skambju awtomatiku ta' informazzjoni. Dan li għandna hawnhekk imbagħad fisser li l-Unjoni Ewropea titmur li lin mill-standards tal-OECD biex tkun tista' eh, twitti triq. Jien ma naqbilx. Ma rridux nkunu inġenwi hawnhekk. Hemm raġuni oħra fid-dinja li diġà qegħdin eh, xamru l-kmim u jifirħu għaliex dawn l-standards tal oecd mhux qegħdin jiġu applikati fid-dinja kollha. Per eżempju l-Hong Kong dan mhux qed japplikawhom. Għalhekk m'għandniex kollox ċar qudiem, irridu nkunu żguri li l-pajjiżi kollha japplikaw l-standards mod xieraq. Irridu kundizzjonijiet indaqs biex bekk naraw x'inhi triq il qudiem Għala għandna nieħdu triq il-ħażina hawnhekk. Il-verità hija li l-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni huwa sproporzjonat u mandu lebdan. Kiku kienem bazi raġonevoli għall-amministrazzjoni partikolari u l-amministrazzjoni l-oħra tkun tista' twieġeb iżda fir-rigward l-skambju automatiku tal-informazzjoni jiena ma tantx naqbel jiena intutalata bħala rapporter tal-grupp li nispjega x'inhi l-pożizzjoni tiegħek u lek kompli l Skambju automatiku ta' kwalinkwa data, inkluż il-kontribuzzjonijiet ta' sigurta soċjali, dan ħajwassal għal eh, autoritajiet ta' taxxi li jkollhom data enormi u dan wassal biex ikonna sistema li ma tkunx effettiva. Din tkun il-pożizzjoni li nsabu fija ki jkun permettu li jkun hemm skambju awtomatiku ta' informazzjoni. Diġà nafu u għan evidenza ta' dan li l-skambju awtomatiku ta' informazzjoni bazat fuq il-direttiva mhix qed taħdem. Il-Kummissjoni diġà mettitu dan. U naħseb li l-kollegi tar Renju Unit li huma tant sodisfatti mill-iskambju ta' informazzjoni huma dawk li lanqas ħajpratikawa fir-realtà. Bażikament, skambju li għandhom u dan biss ma tantx għandhom ħafna skambju ta' informazzjoni. Dejn l-iskambju ta' informazzjoni fl-opinjoni tiegħi tmur lilin mid data privata u l-kompetenzi tagħha. Dem ħafna stati membri li ma jħarsux dan b'mod nazzjonali u għalhekk ikun sproporzjonat li aħna nitolbuha fuq fu valur transkonfenali. Fi rigward l-iskambju imbagħad dan iżid il-burokrazija b'mod importanti ħafna kemm għall-apparaturi ekonomiċi kif ukoll għall-awtoritajiet ta' taxxa. U għal dawn ir-raġunijiet kollha għal daqstant l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni f'din id-direttiva għandha tkun fakultattiva. Dan imur kontra il-pożizzjoni ta' rapporter għaliex għalija li jekk nestendu l-kamp ta' applikazzjoni dan mhux se jtejjeb il-ġestjoni tat-taxxa, iżda se tipproduċi effett kontrarju. Għalhekk biex nikkonkludi jiena kontra li jkun hemm ta' uffiċjal ta' stat membru partikolari meta mqabbel ma' awtoritajiet ta' taxxa ta' stat membru ieħor. Din hija violazzjoni bla sens ta' sovranità nazzjonali. Il-fatt huwa li l-istat membri ħajkunu ħajkollhom nuqqas ta' fiduċja mill-istati membri u l-oħra, għalhekk din naqbilx magħha assolutament u mhijiex aċċettabbli Għaliex ma noqdux nibatu s soldati u neħelsu hekk. Jina ħallejtek għaddeja l-10 minuti, ġifri kiena kont 3 uh, minuti aktar twila mill-rapporter sa xadu rapporter ma tistax tiħu daqsak ħin. Jina ħallejtek tkompli għalix nafx kienet il-perspettiva tiegħek kienet daqxie kontroversjal minn ta' oħrajn u naf li rapporters forsi l-oħrajn jistaw ikunu kemm xi aktar aqsor. Forsi nistgħu nitolbu wkoll komissjoni titkellem dwar daw il-punti għal xina nix nkun naf eżattament xini l-opinjoni tal-Komissjon, speċjalment rigward il-punt tal-Lussemburgu, pero jina għandi skeda u issa s-sur Newra l ħawdita. Issa deputat ieħor, jina mhux hu 10 minuti, nizgurak. Mela, Sinjura Luling, jekk aħna konna qed nitkellmu dwar rida tajba jista' jkollna dwar dan, però aħna ma konniex qed nitkellmu dwar dan, konna nitkellmu dwar il-flus, flus tal-komunità fuq kollox dak li qed tajt, inti ġifri aħna mhux qed nitkellmu xi ħaġa ta' natura sekondarja wara kollox aħna nafu kemm il-frodi tat-taxxa tiswina flus u nafu l-isbilanċi li l-istati membri jridu jaffaċċjaw allura huwa importanti ferma lina li nibdlu il-pastana. Għaliex wara kollox x'inhi l-alternativa li għandna? Inti jom tridu li dawn ir regoli jisiru aktar flessabli per dak li verament int tixtieq u li tevita jew trid tara li dawk li ħalsu b'mod onest iħallsu aktar. U aħna nafu milli ma pajjiż ġejja, u allura nafu fejn qed tipprova tasal. Aħna konċernati veru nappoġġaw ir-rapport tas Sinjura Alvarez u nrid nifriħilha Sinjura Alvarez talli inti għamil biċċa xogħol verament tajba dan l-istess punt nixtieq nikkontradixxi Sinjura Lulingu ngħid li saf l-opinjoni tagħna l-OECD mhux l-istandard prinċipali għal dak li għandu xjaqsam ma' ekonomija effiċenti u dak li għandu xjaqsam ma' effiċenza tat taxxa xaħna hawnhekk qed nitkellmu dwar effiċenza. U mhux li nagħtu dritt ħieles l ċittadini aħna nemnu li awtomatika għandha tkun in-norma. U tinkwetax, Sinjura Lulink, inti x'aktarx tulit qabel ir-revoluzzjoni ta' teknoloġija tal-informazzjoni. Naħseb li inti kont qed taħdem fis-settur għal numru ta' snin. Dan mhux ġudizzju ta' valur. Nixtieq nisħaq fuq il-fatt li il-fatt li aħna konna din nitratta ma' kwistjoni kbar ta' informazzjoni mhix kwistjoni sakemm hija awtomatika din tista' taħdem mod automatiku u nistgħu nintraċċaw dawk li nies li qegħdin jħolqu frodi fis-sistema. Allora dan mhux argument li aħna nistgħu naqblu fuqu. Pero jkolli najt li jina daqsxejn kwetat eh, din il-komitologija ta' lista. Aħna mannix konklużjonijiet finali dwar dan, pero dak li nibża jiena s-sur Njura għal-varjes bil-listi ili jekk inti tinsa tinżel, tinżel ġaħġa, inti qed toħloq xqu hemmhekk. Allura forsi tajb li jkollna diskussjoni dwar xi jagħmel aktar sens u nittamaw lil ħuqlan u jiena nista' nieqaf hawnhekk għal. Thank you Mr. Lambert. Grazzi Sur Lambert. Is-Sur Strik. Eh, pěkné odpoledne, paní předsedkyně, ta debata. Il-wara nofsinhar tajjeb, Sinjura President, id-diskussjoni sir kemm xejn passjonati, passjonat, passjonanti, allura kan nibda nitkellem sabiex bekk nkun nista' nżomm it-ton tad-dibattitu. Mela, ippermetti li nagħmel kommenti osra l-ewwel net għanna il-ġlida kontra il-frodi tat taxxa dan huwa ferm importanti għaliex ħadd minna ma jitxħat il-fat l-importanza li wieħed jiġġielet il-frodi fit-taxxa u il-fat li niddefendu l-evażjoni tat-taxxa li bla dubju jiena ċert persważa li Sinjura Luling sa fejn jien kella raġun f'dak li qalet. Jekk aħna għandna niddiskutu ġlida vera fil-dwar l-evażjoni tat-taxxa, għandna nagħmlu referenza għat-trasparenza ta' sistemi tat-taxxa, ġifri jekk it-taxxi u mhix wisq komplessi jekk hemm xwis pereżempju eżenzjonijiet dak li għandu x'jasam malvata, vata x'iktar ma jkun hemm eżenzjonijiet aktar ikun hemm kwistjonijiet komplikati. U aktar faċli naqgħu fil-naħba ta' prodi u għalhekk nixtieq nisħaq il-fatt li aħna ma naqblux mal-kunċett tal-fatt li r reċessjoni ekonomika tiġġustifika intħili u interferenza fl-ekonomija ta' pajjiż jew inkella fl-amministrazzjoni tat taxxa ta' xi pajjiż jien naħseb li dawk li jifasslu l-liġi għandhom ikunu kawti fuq dan il-punt. Il-raba punti tiegħi huwa immura l-appoġġ ta' signora Lulink. Ippermettu li ngħidha b'mod ieħor. Il-kwistjonijiet ta' l-skambju ta' informazzjoni. Jekk l-skambju ta' informazzjoni ser issir obbligatorja, dan ser jiwassal għal disgwit fost il-ġurisdizzjonijiet tat-taxxa u iqajjem bla dubju ħafna diżgwit li mhux neċessarju ħan appoġġaw l-approċċ ta' talbiet. Ġifri talbiet ta' informazzjoni aktar milli skambju awtomatiku ta' informazzjoni u l-aħħar punt tiegħi nerġa' ngħid hawnhekk nixtieq nikwota eżempju. Ma jidirx li jaqa taħt l-ambitu tal-komitat tagħna, ġifri għandu jkun il-komitat itre jitratta ma' dan il-punt. Ġifiri il il-ġgant eh, ċess li hija utility company prezentata fi Brussel dan kien grupp ta' experts uh, barranin li kienu għedin jinvadu il-kwartieri ġenerali ta' din il-kumpanija ta' utilitajiet, ġvri mobile phones, computers. U nistaw ngħidu l-istess ħaġa ġrat uh, fi Praga ġifiri, fil-kwartier ġenerali ta' Praga, jien mhux qed nġudika niġġudika jekk dan kienx sew jew le, però nixtieq ngħid bħala punt tiegħi jekk il-preżenza ta' esperti barranin jew awdituri iġ dejjem adegwata. Forsi aħna nkunu qegħdin nimxu f'triq daqsxejn ħarbta. Kumpaniji ta' utilities kbar li kienu għedin jipparteċpaw f'offerta ċfri dwar impjanti nukleari u kumpaniji bħal dan tip ta' eh, informazzjoni li toħroġ bla, bla skop eh, tista' twassal għal ħafna diffikultajiet. Għalhekk jiena tal-fema li regoli għandhom jiġu definiti b'mod ċar jekk l-esperti lokali jew inkella l-esperti barani għandhom xi deċidu fuq din fuq dawn il-kwistjonijiet. U barra minn hekk jien ukoll kont jiena wkoll twilit qabel ir-rivoluzzjoni ta' informazzjoni u tal-informazzjoni. Grazzi tas-sew ċer. Jiena naħseb li hawnhekk aħna għanna insemmu sistema ta' supervizjoni u kooperazzjoni u naġġornawhom skont is intern sabiex bekk aħna jkollna l-riforma adegwata u jiena naqbel ma' rapporter. Però xorta waħda nixtieq eh, insemmi numru ta' punti li għanqodu attenti fuqhom. Jekk il-Parlament, nħidu l-eżempju ta' Swift, jekk il-Parlament jixtieq jipproċedi b'kawtela fuq l-iskambju ta' informazzjoni ta' finanzjarja u rridu nirrispettaw il-regoli ta' privatezza, rridu naraw li l-data personali tkun protetta speċjalment dwar eh, meta nqisu drittijiet ta' ċittadini anke fl-Istati Uniti jekk aħna rridu nigarantixxu protezzjoni hemmhekk bl-istess mod aħna rridu naraw li nipproteġu iċ-ċittadini Ewropej meta nitkellmu dwar skambju ta' informazzjoni minn pajjiż għal ieħor. Segretezza bankarja din tfisser aktar minn skambju ta' informazzjoni rridu naraw x'tip ta' garanzija għandna. U dan ma jfissirx li b'xi mod jew ieħor l-informazzjoni ser ssir pubblika Għalhekk aħna rridu nqogħdu verament attenti hawnhekk. U naħseb li rridu vera rridu nanalizzaw l-affarijiet u naraw li l-garanziji kollha tniżlu. Issa, sinċerment jiena nħos li jekk hemm dubju, jekk hemm raġuni biex noħolqu dubju jew hemm problema, f'dak il-każ nitolbu informazzjoni u l-informazzjoni tixtieġi miċħuda, però dan mhux l-istess jott għal li nagħdu informazzjoni f'kull każ, ovvjament irridu nħarsu lejn dan aktar fid-dettall is-Sinjura Ġuri u aħna sa skadinna l-ħin ġifri zajna l-ħin kollu. Iva, jina sar nitkellem mal-ar mal-ajr. Nix nringrazzja l-Sinjura Alves għal-xol taħħa, xol eccellenti. Huwa neċessarju li nitkellmu dwar din il-kwistjoni ferm importanti. Għaliex meta nqisu l-istat tal-kontabilità pubblika, ovvjament nindunaw li din hija dan huwa suġġett li verament jaħraq. Jiena naqbel ma' ħafna mill-affarijiet li nsibu fil-proposta u nista' ngħid na konformi ħafna ma' dak li kitbet is-Sinjura Alvarez u l-approċċ li ħadet. Però numru ta' punti. Xi ngħidu dwar ir-residenti u tipi ta' tħul. Nasab hawnhekk aħna rridu jkollna limitu massimu. Hemmhekk f'dak il-punt ma fimx x'ridet tajt Sinjur Alvarez, ma fimx x'inhi sustanza. Ma nasibx li għanna nisfidaw il-kooperazzjoni bejn l-istati membri u autoritajiet oħra, kaħna nħarsu lejn l-emendi, irridu naraw u forsi anki nerġaw nevalwawhom il ġdid Mbagħad irridu nħarsu lejn l-għaniet ta' skambja automatiċi ta' informazzjoni, dan huwa ferm importanti u dan mandux jaqaq taħt komitoloġija. Jien naħseb dan għandu jsir taħt proċess leġislattiv. Issa, f'dak li għandu x'jaqsam ma' kooperazzjoni, Jina nappoġġa x li sar fil fat mir rapporter. Thank you. Um, uh, we have a slight problem there with the, the translation. Mr. Bullman, very, very... Mela, nishti eh, nara x tgħid il komissini fidaw il-komment. Mela, jina mhux ħani ħafna mill-ħin tagħkom. Xtaqt eh, nikkommenta fuq eh, ċertu għafħarit li għallu l-kollegi u li saħna daqsxejn meta tkellmu biex ngħidu hekk. Irridu naraw eżattament x'inhi relazzjoni bejn l-iskambi ta' informazzjoni u t-teknoloġija, rridu naraw li l-flus tat-taxxa hija xi ħaġa eh, li ċittadini ovvjament eh, jħossu li importanti. Irridu naħdmu mod kostruttiv flimkien mal-rapporter. Dan huwa punt li fil-Parlament irridu nitkellmu fuq u b'mod unanimu. Okay, um, from, from, from the uh, Commission. Is it... Mela, mnata tal kommissjoni Sur Raponi, rappresentata tal kommissjoni Iva, grazzi tas Sur Njura President. Mela, kommenti malajr fil-qosor. Jena naħseb li mux is-sur Kovicen wahdu ma l-kolleġ sħiħ tal-Kommissjoni li għaddu taw proposti. Il-Komissjoni prezentat strategija koordinat għan żewġ punti li għanna niskutu l-lum marbuta ma' kooperazzja amministrativa. Mela da fil-ħodu ser ikun hemm tielet punt li wieħed irid jiddiskuti. Jiena naħseb li aħna hawnhekk għandna bżonn approċċ koordinat dak li għandna f'Kommissjoni sa rigward il-kwistjoni speċifika tal-suq intern. Jiena naħseb li Sur Sterks għamel punt ċara unek, għamnek għet nitkelmu dwar suq internu, għalek għana fil-Komissjoni naħsbu li irridu morru li l-in mill-kwistjoni tal-livell internazjonali li ġewi definiti fl-OECD. Issa l-OECD jitkelmu dwar livelli internazzjonali, dak mux eżattament passu intern, standards internazzjonali huma minimu, aħna fil-Unjoni Ewropea jdu morru li l-in. Skambju ta' informazzjoni ma taħdimx fuq il-kwistjoni ta' tfaddil, ma nafx jekk din ix l-istorja kollha, però l-iskambju tekniku ta' skambju ta' informazzjoni jaħdem tajjeb bejn l-istati membri fil-fatt ta' tali punt li Lussemburgu jaqtaw tassazzjoni at source u jamlu jamlu jamlu applikazzjoni ta', ta 0 miljon file. Għalhekk għandna nagħmlu użu minn teknoloġija ġdida l-istati membri jistgħu jamministraw teknoloġija tajjeb ħafna. Issa rigward it-talba ta' informazzjoni, skambju ta' informazzjoni, u għamminnu li l-kondizzjonijiet marbuta ma' skambju ta' informazzjoni ma' tali li huwa diffiċli tagħmel skambju ta' informazzjoni fuq talba. Fil-prassi dan huwa diffiċli u raġuni għal dan u li ti provdi ammont ta' informazzjoni. Jekk inti għandek dik l-informazzjoni wara kollox u il-stat membri qed jirċievu l-awtorità tat-taxxa ta' sikwit jista' jiġbor it-taxxa jekk qed jista' jipprovdi dik it-tip ta' informazzjoni. Issa jekk aħna ngħaddu għal kwistjoni tal-preżenza ta' uffiċjali ta' stat membru fuq it-territorju ta' stat membru ieħor fil-vat aħna diġà nagħmlu dan, jiġifieri ma nafx għalfejn neċessarjament din hija problema. Issa rigward il-vat, Aħna għamilna konsultazzjonijiet ma' supervizuri fuq il-supervizuri ta' data protection u l-Parlament irċiva rapport l-opinjoni ta' dan. U rigward il-VIT, eh, dak li qed namlu hemmhekk jista' jiġi applikata tassazzjoni diretta u dak li proponiet il-Kommissjoni fuq il-VAT, l-approċċ li adottat il-Kommissjoni jista' japplika wkoll għat-tassazzjoni diretta u kol jilħaq rekwiziti ta' la protezzjoni ta' data. il supervisur talab ukoll il-Kommissjoni meta jkun qed jinnegozja mal-Kunsil ċertu kjarifiki li jridu jiġi stabiliti b'mod partikolari li wieħed jiggarantixxi sekretezza sħiħa meta jkun hemm skambju ta' informazzjoni u l-istati membri fil-fatt huma verament attenti u kawti dwar dan il-punt u ma skludu il-Kummissjoni biex ikun hemm biex il-Kummissjoni tkun valuta il-Kummissjoni qegħdem biex tamministra biss però tajqat ma jkollha l-aċċess għal din id-dejta u dan huwa punt li verament tajb nisqu fuqu. Issa hemm punti oħra, punti żgħar, però fuq livell ġenerali il-Kummissjoni tilqa' il rapport u l-ammendi li s-Sinjura Alva, li l-Sinjura Alvarez semmit fil-rapport. Grazzi tassew. Sinjura Alvarez, tixti uh, tamel ġabra qabel nalqu? Grazzi tassew, Sinjura President, grazzi tassew kollegi. Mela dan huwa l-ewwel rapport tiegħi. U fil-fatt jiena ma kontx qed nistenna li dan is-suġġett ser jirċivi tant informazzjoni minnħat tal-kollegi. Għalhekk jiena verament kuntenta dwar dan. għalek jena nilqa tassew il-parteċipazzjoni tal-kollegi f'dan id-dibattitu, jena nħos li huwa ferm importanti. U nittamaw li aħna l-koll nistaw naqblu fuq dan l-sernejt li aħna mhux qegħdin nimminaw is-sovranità ta' l-istati membri. Pero irrid ikollna biżejt informazzjoni sabiex aħna nagħmlu l-levi fuq it-taxxa. Ġifiri, ma naqbilx ma Signora Lulink li qalet meta tkellem fuq is-sovranità li l-istati membri ser jirċivu din l-informazzjoni biex jagħmlu levi fuq it-taxxa. Rridu kunu nafu x'qegħdin jagħmlu l-nies eh, li jħallsu taxxa f'pajjiż ieħor aħna hawnhekk qegħdin fl-Unjoni Ewropea wara kollox. Aħna nistgħux nitkellmu dwar Singapore, Hong Kong u l ġordania hawnhekk. Għax hawnhekk ma nistgħux noħolqu paragun, hawnhekk qed nitkellmu dwar grupp ta' pajjiżi li huma fost l-aktar pajjiżi żviluppati fid-dinja u qed nippruvaw noħorġu b'setta regoli amministrazzjoni fuq it-taxxa. Is-sur Strick u kol għamel xi kummenti ma nafxek jena pronunċaj ċismu tajje, pero u għaljek għal-kem danu dini situazzjoni ferm diffiċli xie kolna aktar intervenzjoni. Jien ma naqbilx ma da, però. Fiħdan din id-direttiva tkun idea tajba li nużaw din is-sitwazzjoni diffiċli għaliex huwa waqdan iż-żmien diffiċli li aħna irridu ikolna tolleranza zero fuq l-evażjoni tat-taxxa għaliex il-flus huwa żgur neċessarju waqt dawn id-diffikultajiet biex jintefqu anke fuq servizzi pubbliċi. Is-settur privat fil-fatt ma naħsibx lanqas li huwa l-iktar diffiċli, s-sinjor Luling naf li ħafna problemi u jina ma nistax noqgħod nidħol fid-dettal fuq kull komment u kull problema li semmit. Nati tweġiba, l-approċ globali huwa globali għaliex l-ambitu oġġettiv ta' dawn ta' tat-taxxa fil-fatt issa hemm biss uħud għalhekk issa hawnhekk qed nitmu fuq ftit fuq kollox Naħseb eh, Signora Lulling ma qalitx ma qratx il-rapport kif suppost għax kritikat il-komitoloġija anki kollega tiegħi qalet li lista jekk nibda nfasslu lista nistgħu nkunu qegħdin ninsew xi ħaġa oħra, però nistgħu neħdmu flimkien biex da naraw li da ma jsirx. Nix inħaffef għaliex hawnhekk qed jgħidu li li qiegħda mafusa bil-ħin. Is-Sinjura Luling mod diretta qalet li ħadd mu ħajbenifika minn din il-direttiva. Sinjura Luling, kolli nagħmel kontradizzjoni hawnhekk. Naħseb daw kollha jirrispettaw l-obbligi tagħhom ser jibbenefikaw minn din id-direttiva. U u ħajkunu dawk il-persuni li jagħmlu frodi mhux jibbenefikaw minn din id-direttiva u dan għaliex li dawk li jirrispettaw Ir-regoli ma jattiħol u lebda dannu u bximot jew ieħor qegħdin nafsu l daw kien nies li jħossu li hemm xquq jew diffikultajiet ta' frodi jew użaw il-mekkaniżmi li hemm direttiva jiena nirringrazzja għal dawk il-kollegi li appoġġaw din id-direttiva anke għal dak li għandu x'jaqsam ma' dak li ġie propost l-aħħar darba nifhem li dini għad direzzjoni biex aħna neliminaw il-birokrazija fuq ċertu aspetti li forsi mhumiex interessanti. Fl-aħħar punt, nixtieq ngħid lis-Sinjura Luling, naħseb li hemm teknoloġiji differenti li permettu din il-bidla mod mħaffef u jien naħseb li dan se kun ta' benefiċċju għal kolħat għaliex aħna rridu li dawk li ma jiexux fuq dar ħadd ieħor ħalsu. Thank you very much. Um, uh... Grazzi tassew, il-rapporter għal rapport li miss għal li mux ħajdum jitkellem u għalek permettejt lek tkompli titkellem, Signor Alvarez, u issa nistaw nadu għal assistenza reċiproka għal kupra ta' talbit marbuta ma' taxxi duties u miżuri, dati u miżuri oħra. U għonek għanna s-sur Stolajan. Mulțumesc, doamnă președintă. Intradwar boj fi fortes. Grazzi tas, Signora President, jina ser nitkellem fil-qosor. Nistanjejt li din l bosta direttiva li għanda lan li iżid l-efficienza tal- tal-bit ta' irkupru me taxxa eh, dazzi u miżuri oħra hija neċessarja għaliex l-efficienza illum hija dajfa, baxxa. Meta aħna kellna skambju ta' informazzjoni fuq din l-abbozza direttiva, jiena semmejt li waħda mill-punti li ġew diskussi u ġew msemmija fir-rapport qabel ukoll kienet il-kwistjoni ta' l-ammissjoni tal-preżenza ta' uffiċjali ta' taxxa minn stat membru wieħed fi stat membru ieħor dan huwa neċessarju. Però fl-abbozz tad direttiva din il-possibilità hija imsemmija wkoll bil-ftehim taż-żewġ partijiet jekk iż-żewġ partijiet jaqblu u jekk il-kondizzjonijiet jintlaħqu għal rappreżentanta persuna li taħdem fl-awtorità tat-taxxa li għandha tkun preżenti fil- l-autorità tat-taxxa ta' stat membru ieħor. Għalhekk niddependi miż-żewġ stati biex jaċċettaw jew le tali preżenza. Chair jiena xtaqt ngħid biss li għandi amenda waħda biss li tikkjarifika li meta id-dokumenti ikunu annessi, dokumenti li jirrappreżentaw dokumenti eżekuttivi jew inkella infurzati dawn għandhom ikunu dispon għandu jkun hemm għażla għal kopji ċertifikati wkoll. Comments from the shadow rapporteurs. Kommenti mis shadow rapporteurs. Mr. Wangog. Mr. Wangog. Okay. Tajb Okay. Iva pala xedaw rapporter għal grupp ta' soċjal-demokratiċi għandi xi kummenti x'ngħaddi rapporter kollegi. Xabel skambju ta' informazzjoni nista' ngħid li il rapporter għajem il-punti dajfa fit-test il-kollegi fil-grupp tal-SND kemm xejn diżappuntati. Kemm ma qasir rapport u nishtiqu ninkludu numru ta' emendi speċjalment fuq l-iskadenzi u anka il-livelli mażula u anka l-obligi illi stati membru jkollu ġara darba jirċivi talba għal kooperazzjoni b'mod partikolari dwar skambi ta' informazzjoni indipendentement x'taħseb mis-Sinjura Luling. Jiena ottimist nistgħu nsejbu kompromess b'saħħtu fuq dawn l-emendi illi itejbu dan il-rapport, mod partikolari fejn persuna tkolla dritta l-iktar tħullu jkun importanti għalina ikonna il-fiduċa ta' ċittadini fuq kwistjoni ta' obligi ta' taxxa, grazzi. Grazzi ħafna. Għaw xaħat mill-grupp tal-alde? Le. Fox. Ashley Fox. Sir Jürgen Klut. Signora Jari. Grazie ħafna. Jena naqbel ma dak li intqal. Sempliciment, xtaqt ngħid illi nifokaw fuq kwistjoni speċifika u ħankor ħan prezenta emenda fuq dil kwistjoni Jidir li li huwa ċessarju illi 27 stat membru ikollhom xi tip ta' proċedura komplementari u dettaljata. Għal daqstant li illi nistaw niprezentaw tipi ta' strumenti li għanna dispozizjoni tagħna sabiex neżegwixxu riżoluzzjonijiet differenti li jistgħu jiġu realizzati fis-setturi kollha dak xaqsam il-kreditu, assigurazzjoni, il-loqsma kollha li jirrigwardaw is-settur pubbliku. Nemmen għal daqstant li għanna jkonna l-opportunità illi ikunem paraguni dan ikun strument għad dispozizjoni tal-Istati membri kollu. U kol se jkun interessanti dan mill-perspettiva tal-aqwa pratika li konna skambju ta' informazzjoni. Kunem pajizi se kun għamlu skambju ta' informazzjoni, se jkun element ispirazzjoni għal kulħadd, grazzi. Forse il-Kommissjoni tixtieq tirrispondi? Le, dal-istadju sempliciment rat najt nadi punta informazzjoni dwar kontribuzzjoni ta' sikurta soċjali Il-ponġi tirat mill-proposta waqt diskussjonijiet fil-Konsil għaliex meta prezentajna proposta il-regolament li ġiet prezentata mill-loni tal-impiegi ma ġiex adottat. U dawn ġattata eh, ta' kunem implementati fl ta' mejjer fil għaxa ħajkun hemm duplikar bejn din id-direttiva għal-daqstant u regolament adottat. U għal-daqstant? Ġiet tirata ma' xiktar kommenti però. Rapporter. Grazzi. Sona President, grazzi kollegi da suġġerimenti tagħkom. Ovvjament, forse nsemmi kolli hemm skadenza għal emmendi li jidher li l-10 ta' Deċembru. Jekk minister isser Tajjeb. Okay, right. Grazzi. Mela, nexxinna intemma xemru t-kmini il rapportera li għaj jiffema du mux maħna. Għalek komplu fil-ħamsa appuntu meta jina naġan pol, grazie. Okay, can everybody start to sit down, please? Thank you. If we, if... Grazie ħafna. Forsi nikalmaw xiftit għal sessjoni li forsi tkun kemm xejn taħraq ukoll. Jekk forsi kulħadd postu. Għanna punt seba sa fuq l-agenda direttiva fuq eh, fondi ta' investiment alternativ, manager sa' fondi ta' investiment alternativ, u għanna l-abbozz ta' rapport mill rapporter Naddi għalek li l-Jean-Paul Gozzesa biex jintroduċi rapport tijaw, grazzi. Merci, Madame le Président. Grazie ħafna, Sor President, signori. Nasab ħafna kienu ilhom jistennew dan ir-rapport, ħafna qaluli illi din id-direttiva hija tajba. Imma tkun idea tajba illi ma ninkludux ħafna elementi fija. Jina mhux sentijom din l-assikurazzjoni llum. Għaliex naħseb li din id-direttiva għanna nżommu il-kamp applikazzjoni tagħha u regolamentazzjoni ta' ċertu aspetti tiġi imsaħħa. Hawnhekk li għandna qudiemna hija bażi għal pedament u mhijiex ma mhux dokument iffinalizzat għatem ħafna diskussjonijiet li rridu nagħmlu. Jiena nemmen li hemm bżonn ikonna dibattitu fuq l-aktar aspetti importanti ta' din id-direttiva u naħseb li ġala darba ikonu qbinna fuq eh, xinu ma' temi prinċipali nistgħu nitluq f'aktar dettal fid-dibattitu tagħna. Għal daqstant, sinjuri, kollegi, jekk ġobkom lesqu emendi sabiex iżidu aktar sustanza f'dan it-test qabel ma nitlu f'negozjati mal-Kunsill. Issa, l-ewwel eh, l-ambit ribqa ah, dak li kien kollox jiġifieri li fjusits. Għattu kon numru t-eżenzjonijiet, neħħejtom dawn u anka neħħejt il-level li massimi għaliex ġela meta jkollok livelli massimi dawn ikollhom effett fuq l-istampa ġenerali għadda ta' sabiex nsibux uq fil-leġi għadak xaqsam il-livelli massima, li kiena neħħajtom għommen flok daħħalt prinċipju ta' proporzjonalità. Għal daqstant, meta niġu l-kumpaniji iżar, aħna nieħdu nota ta' daqs tagħhom sabiex ma nabbuhomx biżijiet żejda. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' pajjiżi terzi, ħanibda b'dan il-punt għaliex huwa punt importanti ħafna. X'jiġri fondi li jiġu minn barra l-Unjoni Ewropea jew sitwazzjoni fejn il-managers ikunu stabiliti barra l-Unjoni Ewropea. Musa nidħol fuż dettal Pero bizzejiet najdu illi l-Europa mandiġ komfortezza, mandiġ tinjora dak li qed jiġri minn barra l-frontieri tagħha. Imma mandiġ eh, tilqa kollox fija u li regoli tagħha ikunu nieqsa minn kolinkwa effettività. U forsi u koll Ma nix naċċettaw kull tip ta' regolament li jitħol fl-Ewropa. Forsi sta' jkonna anka regoli għal manager ta' kreditu fl-Unjoni Ewropea u ikonna periodu ta' tranzizjoni għall investituri privati. Dan sabiex nerbu problemi tekniċi. Nitkellem fuq periodu ta' tranzizzjoni għaliex idealment Tkun idea tajba jkollna regoli armonizzati f'dan il-qasam, imma kif inhom l-affarijiet fil-preżent juru illi rikonoxximent reċiproku ma jirrappreżentax xi ħaġa realistika, jkun diffiċli illi timplementa ħaġa bħal din immedjatament għal daqstant investiment privat għandu jibqa' nkrus. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' depositri responsabilità tagħhom id-depozitarji. Għandek anqas issa minn dawn għaliex din hija li qiegħda trendi anqas u għalhekk iridu niżguraw r responsabiltajiet eh, ikunu ċarati u li depozitarji Jinnexxilhom jeżerċitaw il-kontrolli li hemm bżonn fil-qafas ovvjament ta' responsabilità tagħhom. Ma tistax tajt illi depozitarji għandhom responsabilta fil-kapacità tagħhom ta' istituzzjonijiet ta' kreditu. Issa, fuq leverage din hija xi ħaġa li għandha x'aqsam mal-banek huwa possibbli biss permezz ta' self mingħand il-banek. Għalhekk għan nitkellem fuq regoli bankarji il ma importanti hawnhekk imma għal dak għandu xaqsam dawn il-fondi memx soluzzjoni maġika għal dawn għal dan il-leverage il-kommissjoni tajt li tista' tieħu miżuri meta s-sitwazzjoni ssir perikoluża. Ma nasibx li dan huwa possibbli għaliex ikunu qegħdin jaġixxu kemm xejn tard wisq. Għalhekk jiena niproponi soluzzjoni pragmatika. Is-supervizur u hawnhekk għandi f'moħħi is-setup il-ġdid ta' supervizjoni Ewropea. Naħseb il-leverage għandu jkun kontrollat mill-supervizur f'żewġ stadji. L-ewwel nett Meta il-manager tal-font jitrasmetti informazzjoni li regolatur, meta dan jiseħ għandu jindika xini l-politika tijaw dwar leverage u dan l-istadju il regolatur ikun jista jiddeċidi jekk dan u riskju sew le. Mbat is-supervisor jista' jivverifika jekk il-politika jiex qed tkun implementata jew le. Jekk dan mhux il-każ, il regulatur jinforma u jwissi il-manager tal-fond U f'każijiet eċċezzjonali jew il supervizur jew il-Kommissjoni jilimitaw l-użu tal-leverage fuq l-evalwatur jina niproponi regoli ektar flessibli jina nemmen illi meta niġu biex nevalwaw font huwa id-depozitarju illi jkun fl-aqwa pożizzjoni li jagħmel dan Għalek għannan neħħu referenza għall-indipendenza għandu jkun hemm dispożizzjonijiet sabiex nevitaw konflitt ta' interess. Issa għal dak li għandu x'jaqsam renumerazzjoni eżekuttiva jiena nissuġġerixxi li nużaw l-izdess regoli bħal banek u istituzzjonijiet finanzjarji. Fuq short selling għandu jkun possibbli li dan jisir meta jkun ekonomikament utli. Għal daqstant għandu jkun hemm supervizjoni sabiex nevitaw riskju sistematiku. Fuq ekwita privata assa naħseb illi l-liġi miex bizzejiet palissa u għanna nikonsidraw u kol dan il-qasam u l-aspetti speċifiċi tagħha. U nil-limitaw ir-regolamenti meta jkun hemm ftit riski. Dawn huma investiment eh, fil-żmien twil u m'għandniex evalwazzjoni annwali tar-rinumerazzjoni. Daqstan naħseb li meta niġu għal eh, krita privata nistgħu nilimitaw ir-regoli għal eh, minimu. Tkellimna dwar supervizjoni għal dak li għandu x'jaqsam l-istati membri issa. Jiena nemmen illi għanna inħarsu lejn il-kompetenzi ta' l-istat membru ta' oriġini anke l-istat membru li qed jospita. Għal dak li xaqsam issa interazzjoni ma' tess soħrajn mifid USIT CRD. Dawn għandhom ukoll jiġu konsidrati u fejn possibbli jina użajt il-lingwaġġ dan id-direttivi meta ikunem hemm referenza l-istess kwistjonijiet. Dan sabiex nevitaw problemi ta' interpretazzjoni. Għaliex esperti legali ħafna drabi jisibu ifittxu dawn il-nuqqasijiet u dan iwassal għal inċertezza legali. Għal daqstant użajna lingwaġġ minn dispozizjoni oħrajn fejn dan kien possibbli. Finalment, għal dak li għandu x'jaqsam il-depozitarju il-proposti hawnhekk u maktar rigidi minn dawk li nsibu fjusits u Ent għalli dan kien dan huwa paradossali, ma raġuni għada sempliċi meta direttiva jusit zaħlet fis-seħ, dan kien qabel ma ħassejna l-effetti tal-kriżi u minn dikin arlawn ovvjament ġejna mill-quta mill-kriżi u issa qed mu l-lezzjonijiet minn din il-kriżi. U għal daqstant jiena qed niproponi dak li qed niproponi għad depozitarji. Kontent naqra gazzetta Franċiża dal-aħħar fejn eh, qed jgħidu li qed nagħmlu għaġeb fuq ix-xejn u ma naħsibx però li dan huwa l-każ, naħseb irridu nkunu pragmatiċi kemm jista' jkun sabiex nikkonsidraw ukoll l-aspett ekonomiku ta' din il-fera. Irridu niġġieldu l-spekulazzjoni imma meta dawn l-att attivitajiet finanzjari jkunu utli ek ekonomikament, m'għandniex nippenalizzaw il-kompetizzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Għal dawk li jasbu li l-krizi għaddiet għaliex il-banek qed jagħtu il-bonuses, jina nfakkarhom ta' dak li qed li ġara f'Dubaj dan l-aħħar. U għal daqsant Regolamentazzjoni hija importanti iva. Għandek każijiet speċifiċi li rridu neżaminaw, kompaniji ta' holdings, investiment eh, fl-interessi fil-Renju Unit u naħseb illi għanna jkonna approċ speċifiku f'kazijiet bħal dawn. U għanna nħarsu wkoll jekk dawn il-korpi għandhom xitlu fil-ambitu tad direttiva. Madana kollu, il-prinċipju ta' dan il-rapport u li lebda qasam ta' settur finanzjarju mandu iġi traskurat minna. Grazzi. Grazzi ħafna. Kenna moment eċitenti jemmek sabiex insegwu u ħanibdew billi natu il-kelma l-Shadow Rapporters. Nibdew bis-Sur Bullman Fisem Goebbels, Umbat wara Shadows, għanna Vikifor Astrid Lulling, Sir Holkmark, Hans Peter Martin, Catherine Styler, Karl Hegland, il-Signora Ġezlavieska, Peter Skinner, Wiltman, l-Onerva Likul, u Arlene. Insajt il-ċaħat? Għaw xie aktar personi xo intervjenu tajjeb. Sir Bullman. Danke, Frau Vorsitzende, allein die Ans. Grazie, signora President. Numru ta' talbi tal-kelma. U l-istampa franċiża uraw li ma kienx ħafna għala xejn, għanna ħafna mpen u għalek nir-ingrazzjak tal-li prezentajt il-rapport tijek. Jina għet nirrapprezenta li xedaw rapporter għal-SND li kien għet jgħamil monitoraċ ta' dan il-rapport. Madana kollu, din il ġimgħa huwa jinsab mal euacp fl-Assembleja u rapporter emmek u koll. Hemm numru ta' punti li huma tajbin ħafna f'dan l-abbozz ta' rapport u hawn Ġan Paul li timur li lin u qed jagħmel proposti sensibbli ħafna li jmorru li huma aħjar mill-presidenza Franċiża li għamlet qabel. Dan japplika għal dawk l-oqsma fejn aħna qed nippruvaw nsaħħu r-rapport eh, struttura ta' supervizjoni Ewropea biex noħolqu pontijiet mal-usage. Dan japplika wkoll għal dawk il-punti li naħħu il-limiti massimi li naħsbu li huwa xieraq ħafna. Fl-opinjoni tagħna huwa tajjeb li l-passaport Ewropew li jinħareġ. mhux ser jinħareġ għal dawk il-managers li mhumiex stabiliti fl-Unjoni Ewropea għalhekk huwa prodott ta' kwalità Ewropea fl-aħħar mill-aħħar. Għalhekk aħna naqblu li il-valuator mandux ikun indipendenti. Iżdi, iżda l-assi tal-fondi għandu jkun ikollu evalwazzjoni b'mod indipendenti mill-managers u minn ikunu. Dan ifisser li l-iskema ta' kumpens għandha nżommuha tajjeb moħna. Dan għandu jinkludu wkoll il-profitti differenti. Dawn għalhekk m'għandhomx jitħallew barra minn dan ir-rapport u m'għandhomx jiġu trattati b'mod esklusiv fit-test. Hemm punti ieħor nixtieq nixtiequ morru lil hinn. Pereżempju, u fejn nixtiequ aħna regoli aktar stretti fir rigward id-dejn. Aħna nitkellmu dwar id-dejn kullimkien, qed nisimgħu dwaru kullimkien, iżda fl-aħħar mill-aħħar il-managers ma jistgħux jaqbdu u jiddeċiedu fejn għandu jkun hemm limitu fuq id-dejn, fejn is-self għandu jiġi limitat. U naħseb li għandu jkun hemm regolamentazzjoni ta' dan. Il-grupp tagħna ħajressa emenda partikolari fir-rigward kif naħna nixtiequ li dan jitwettaq. Rridu proibizjoni fuq id-dannu ta' short sellings u rridu wkoll regoli għal l-eżerċizzju tal-voti vojta. Dan ma nistax ħalluh minn regolamentazzjoni għaliex huwa fattur ta' riskju kbir japplika wkoll għal l-asset stripping. Aħna naħsbu li dan ikun riskju kbir għal ħafna industriji differenti. Dan jekk ma nsibux mod kif nagħmlu regolamentazzjoni ta' dan kollu. Mod ġenerali aħna nasbu li għatfadal ħafna xed irid isir biex nkunu nistgħu morru l hemm ir-rapport, jiġifieri trasparenza, rekwiżiti ta' disclosure, l-informazzjoni, il-kumpaniji involuti u ta' bilħaq ukoll il-ħaddiema f'dawk il-kumpaniji. Fl-aħħar mill-aħħar aħna neħtieġu ta' bilħaq definizzjoni ċara tal-rekwiziti minimi ta' kapital li ħajkunu meħtieġa għal dawn il-fondi. Kollegi, il-krizi fisret li aħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn fl-aħħar issa għanna abbozz ta' leġizlazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nagħmlu dak li neħtieġu nagħmlu bħala Parlament Ewropew. Jiġifieri li nisħu li aħna ma rridux prodotti riskjużi, atturi riskjużi li jkunu jinsabu fl-Ewropa. Dan għandu x'jaqsam mal marketing attiv kif ukoll mhux attiv bħalma qal is-Sur Jean Paul. Iżda aħna nappoġġaw ir-rapporter b'xi idea tagħna li nixtiequ nikkontribwixxu wkoll. Grazzi. Is-Sur Klins. Grazzi, Signora President. L-ewwel nett Nixtieq nirringrazzja lis-Sinjur Grozes u nixtieq nirrikonoxxi x-xogħol siwi li għamel. Huwa provaj tejjeb la bozz b'aktar minn mit emenda. Għalhekk jiena nixtieq issa nitkellem dwar dawk il-kumpaniji li huma affettwati mid-direttiva. U għandi xi riservi hawnhekk. Jiena nifhem li aħna qed nimmiraw il-fondi alternattivi u l-fondi ta' investiment privat. Iżda fl-aħħar mill-aħħar li ħaninkludu l-usage. Issa rigward il-fondi ta' autoġestjoni li ġew msemmija fir-Renju Unit jew il-trusts ta' investiment bħal manna fl-Iżvezja jew fondi speċjali li għandna fil-Ġermanja. Lebda minn dawn jippreżentaw riskju sistematiku u frankament huma diġà għandhom supervizjoni adatta għalhekk m'għandhomx ikunu parti minn din l-abbozz. Għalhekk rigward l-ambitu dak huwa l-ewwel kumment li nixtieq nagħmel. Jiena naqbel ma' dak li qal sur Bullman. Jean Paul suġġerixxa numru ta' approċċi sensibbli hawn nistgħu naqblu magħhom. Ma dan kollu nixtieq nagħmel xi kummenti. L-ewwel nett għanna l limiti ikunu xikunu tkunu xikun ċifra, tista' semmi kwalinkwa figura, kwalinkwa ċifra. Għalhekk naħseb li nistgħu naħuha mill-abbozz. Naħseb ma dan kollu li hemm ħafna xogħol li jrid isir jekk aħna ta' bilħaq irridu naslu għal dak il-nozzjoni ta' proporzjonalità u għalhekk irridu naħdmu biħġarna biex dan niksbuh. Fir rigward il-pajjiżi terzi, hemm problema għaliex fl-opinjoni tiegħi aħna m'għandniex noqogħdu neħbow naħbu l-Ewropa minn madwar id-dinja. Iżda laqas irridu nkunu speċi ta' fortizza, għalhekk irridu nsibu soluzzjoni xierqa. Personalment, Jiena naħseb li l-passaport Ewropew għandu jingħata biss lill-manager tal-fondi li għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu fl-Ewropa u li jaqbel ma dan l-approċċ iżda fl-istess ħin imbagħad jiena nemmen li għandna nżomm opportunità miftuħa l-investituri Ewropej biex jinvestu barra mill-Unjoni Ewropea. U hemmhekk għandi problema, Ġampol, għax huwa qal inti għat li Iva tista' skont skemi ta' investiment privati, ġifiri 27 skema ta' investiment differenti, IVA, mod il-fatt imma li la darba dawn is-27 stat membru individwali ikollhom bil mal-stat fejn il-font koll domiċilju tiegħu, jiġifieri skambju ta' informazzjoni ifisser għal kundizzjonijiet ta' supervizjoni, eċetera. U għalhekk dak ikun kompless ħafna u jfisser li fl-aħħar mill-aħħar l-Istati Uniti jew l-Gżejjer ta' Cayman jew ikun fejn ikun irridu jipprovdu evidenza għal 27 awtoritajiet differenti. Ma nafx jekk din se taħdem u għandi dubji kbar tiegħi dwar dan. Fir-rigward id-depożitarji. Ġampol għal u kellu raġun illi rrid ikun hemm kjarifika akbar fil rigward il-fondi ta' investiment normali li semmejna. Rridu nistennew il-proposta tal-Kummissjoni li għadha tfassala bħalissa. U din hija bbażata fuq studju minn CESR. Fl-aħħar mill-aħħar rridu xi ħaġa loġika qudiem għajnejna. Irridu li jkollna xi ħaġa sirja u li jkollna rekwiżiti għal bank ta' depożitu li jkun qed jaħdem għal fondi ta' investiment alternattiv. u li qed jieħdmu għall investituri istituzzjonali. Ir-rekwiżiti m'għandhomx ikunu aktar stretti minn dawk li għandna pereżempju għall-investitur tal-imnut. Ma jistawx ikunu trattati mhux indaqs, iżda naħseb li taħt il-usage ikun aktar loġiku li jkunu aktar stretti milli għaw meta mqabla mal-AIFs. fir rigward il-valuator, Iva nistaw najdu li kullħat jista' jiddeċidi jekk ikunx indipendenti jew le, dak naqblu miegħu. Iżda bażikament jiena ma tantx favur din l-idea tal-evalwaturi tal indipendenti, speċjalment jekk tkun aġenzija tal-credit rating, għaliex ikollok situazzjoni ta' monopolju, spejje zejda u għalhekk għandi d-dubju tiegħi. Firgwart il-punt kruċjali issa, fl-aħħar mill-aħħar, jekk kieku kellna nintroduċu direttiva bħal dinx, x'ħed nippruvaw niksbu. Rridu nkunu ċari dwar dan li meta nintroduċu din id-direttiva aħna qed nibdlu l-affarijiet. U għamennu li għamennu għamenna approvazzjoni waħda jew tnejn li law, l law, iżda ma minnix tibdila konkreta. Dawn il-fondi alternativi, il-fondi ta' investiment privat u dawn l-entitajiet qed ikomplu jagħmlu negozju tagħhom kif jamluħ is-soltu. Nistgħu nibdu l-prattika biss jekk ta' nibdow nibdew nużaw il-liva finanzjarja. Għalhekk nemmen li rridu nkunu ċari f'dak li huwa l-punt vista tagħna dwar l-ekwità jew ir-rekwiżiti ta' kapital. Ma nafx jekk ngħidux 100,000 jew 300,000 li qed tajt il-Presidenza Svediża pereżempju li tista' twassal għal 100 miljun. Din hija biss qatra fl-oċean, iżda naħseb li jekk ikollok fond alternattiv li jkun parti minn bank, dan imbagħad għandu jkollu l-istess ekwità bħal bank. Issa jekk tkun iffinanzjata mill-bank, imbagħad il-kreditu u l-finanzjament mill-bank irrid ikopri r riskju b'mod xieraq bir-rata tal-pagament. U hawn fir-rata tan nimax nistgħu naraw li riskju qed ikun kopert Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad nridu naħsbu dwar kif nistgħu aħna nillimitaw il-livell ta' dejn, u ma nistax nħallu dan fidejn il-managers tal-managers finanzjarji. Naħseb li qed tistenna wis hawnhekk. Jean Paul. Il-managers tal-fondi huma mdorrin suqu bil-ħames gir. Iżda nemmen li rridu niżguraw li konna regoli konformi u uniformi trasconfinali u li dan jandu jizgura supervizjoni. Xi punti oħrajn li nixtieq nagħmel iva naqbel ma' uder hawnhekk għal darba oħra fejn hemm każijiet ta' short selling ċari dawn għandhom ikunu projbiti. Ix-short selling minnu nnifsu jista' jkun ċar iżda short sellings Ċar u tondi huma ta' ħsara. U għalhekk ma nistgħux nipermettu lil kwalinkwa persuna tidħol għal dawn il-short sellings u twassal għal periklu kbir għas-suq. Dak isek qed tilab Russian roulette hemmhekk, tkun qed tirriskja wisq. Hemm ħafna nies li huma voluti f'din il-prattika. Huma investituri normali li f'daqqa waħda jaraw l-isma tagħhom jaqgħu short selling forsi is the short selling ċaru tont le. Ġampon naqbel miegħek dwar li għat fuq il-punt 13 rridu nizguraw li dan il-regolament li daħal bil-pressat bil-ħin ma jmurx kontra il-leġizlazzjoni diġa għanna. Bazzikament li tkun konformi mal mifids il-usage u kwaħħa ħagġa u għalek jena napoġġak bisiħ dwar dan. Grazzi, Said Kamar. Grazzi, grazzi Signora President, grazzi Rapporter. Nishtiq nibda bil-najt li nishtiq nfaxħar l-Sur Grosset ta' xogħol li għamel kien kellu viżjoni miftuħa Kellum pen kbir għal li jisma u jisma u għal li ħajektab u kiteb u għalhekk ħanaslu l-istadium nittama li issa jaċċetta l-emendi, issa naraw sejajt. Huwa jaraf li hemm dinja barra mill-Unjoni Ewropea, naħseb li importanti ħafna. Meta meta rċevejna l-ewwel proposta tal-Kummissjoni kellna tħassib tagħna dwar definizzjoni tad-dinja barra mill-Unjoni Ewropea huwa les li l affarijiet fil-prattika u nqal li l-konvenzjonija pass l qoddim importanti biex l-affarijiet nibdew nwettquhom fil-prattika wkoll. Jiena mill-ICR, l-ICR smajtom u gruppi oħrajn u tħassibu li huwa kif xinajdu dwar il-ħaddiema, u dwar il-pensjoni tal-ħaddiema, kif l influenza l-izvilup, iżda kif nevitaw u koll riski għal-xejn, kif ħan trattawhom dan. Iżda rridu niżguraw li jkollna qafas fejn jkun hemm ċertazza għall-operaturi fej ma għadux jistennaw l-affarijiet ħarġin mill-istituzzjonijiet issa jkun jistgħu jiġixxu għal rashom. Irridu nitrattaw dil-kwistjonijiet iżda nixtieq nitkellem dwar dawk l-affarijiet li nappoġġa minnaħat ta' Sur Ġan Paul. Naċċetta neqlaqa l-fatt li semmi reġim nazzjonali naqsam il-punti ta' tħassib fejn din tista' tkun komplessa wisq għax huma problemi li aħna nistgħu nittrattaw f'dan il-kumitat. Irridu niżguraw li meta nitkellem nitkellmu dwar dawn l-affarijiet ikunu ifissru ħafna minkejja li huma komplessi. Għalhekk naħseb li huwa importanti għall-investituri għall-Unjoni Ewropea li jridu jkomplu jinvestu fondi mhux fl-Unjoni Ewropea għal-fondi ta' pensjoni kun jista' jagħmlu dan ukoll, iżda speċjalment dawk il-fondi li għandhom x'jaqsmu ma' proġetti ta' żvilupp barra mill-Unjoni Ewropea u ma rridux inwaqfu għalhekk l-investituri milli jkomplu l-proġetti tagħhom barra mill-Unjoni Ewropea. Rrid infaħru wkoll tal-li prova wassal konsistenza f'din id-direttiva. Ur għalhekk irridu nħarsu wkoll lejn l-idea tal-evalwazzjoni u dak li huwa raġonavoli u dak li huwa proporzjonali fil-proposti tagħna. Toġobli wkoll idea dwar il-livell tal-istati membri, biex naħseb li huwa pass importanti ħafna l qoddim iżda mbagħad naslu għal punti ta' tħossib. Naħseb li diġa semmejtu iżda nixtieq ngħid li meta nħarsu lejn kwistjoni ta' żvilupp irridu niżguraw li dawk il-fondi li huma barra mill-Unjoni Ewropea li kunu investiti mill-investituri Ewropew Ewropej jridu jkomplu jitħallgħu jinvestu barra mill-Unjoni Ewropea. Għax qed nitkellmu dwar il-pajjiżi il-foqra biex noħorġuhom mill-faqar. Dan jista' jagħmluh biss permezz tal-fondi u għalhekk għandna nkomplu nippermettuh. Nixtieq ngħid ukoll li nammira l-Gżejjer Kajmen għaliex mhumiex uniċi iżda f'dak ir-reġun huma ppruvaw joħorġu mill-faqar billi ma jihdux ir-rotta tal-iżvilupp tradizzjonali. Pruvaw ħarsu lejn l-agrikoltura, l-industrija u mbagħad is-servizzi, iżda ħarsu lejn servizzi finanzjarji u jekk nkomplu nibbażaw l-investimenti fil-gżejjer kajmen rridu nisguraw li l-awtoritajiet tal-gżejjer kajmen ikunu jistgħu jaqsmu l-informazzjoni magħna u l-investituri Ewropej. Minix najt li mandu ikun hemm ebda rekwiziti, naqbel, iżda rridu niżguraw li jkun hemm ċertezzi għar-regolaturi biex jifmu x'inhuma l-standards jekk aħna rridu nkomplu nħalluhom e, jibbażaw il-fondi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea hemmhekk ukoll. Fir rigward imbagħad il-ħarsin, irridu nkunu konsistenti hawnhekk u naħsbu li aħna l-koll rridu nirrikonoxxu l-fatt li rridu nitalmu mill-iżbalji li għamilna fil-passat. U għalhekk m'għandniex inkomplu bir-argumentazzjoni li ma tuħux amment tal-istorja. Dak li mhux qed nara hawnhekk u naf li saħquh dan l-SND rigward ir-riski ma nafx kemm xoħrajn, nemmen li għandu nħarsu lejn il-falliment ta' ċertu entitajiet li rajnijom ifallu dal-aħħar. Per eżempju Lehman Brothers Irridu niftakru li din l-entità użat il-depozitarji. U jekk irridu nkunu konsistenti, waħda mill affarijiet li teħtieġ aktar investigazzjoni hija jekk inħallux gruppi bankari biex ikomplu jużaw id-depozitarji ta' bejn il-gruppi tagħhom. Mhux qed naqbes għal konklużjonijiet hawnhekk iżda hija kwistjoni ċara ta' tħassib kienet waħda mill-fatturi konta ewlenin li waslet biex l-Lehman Brothers ifallu. U għalhekk jekk iridu nkunu konsistenti fuq din il-kwistjoni, rridu b'mod ċar nittrattaw din il-kwistjoni. Nixtieq nsemmi din bħala punta diskussjoni għax irridu naslu għal konklużjoni ta' suċċess. Grazzi għax-xogħol li għamiltu, nħares il-qoddim biex naħdem magħkom u ma' shadow rapporters biex naslu għal konklużjoni sivja. Grazzi. Sir Pascal Kanfer. Mela jina u kol nishti nidwi il-kommenti ta' tifħira sur Jean-Paul Gozes u għamel verament xogħol eccellenti u kien miftuħ ukoll ħafna biex ilqa' kommenti minnaħa ta' Shadow Rapporteurs. Mela bażikament jina ser ħajkolli ma naqbilx ma l-kollega tiegħi konservattiv Britanniku. Jina qatt ma smajt li il-fondi spekulattivi jistaw jgħinu biex jeliminaw il-foqor, forsi dan huwa argument ġdid. Naħseb li hemm tliet elementi pożittivi li qegħdin jibnu fuq il-proposta inizjali tal-Kummissjoni u aħna l-ħodur nappoġġaw dawn it-tibdiliet l-ewwel net kif qal is-Sur Klintz u l-fatt li aħna jista' jkollna approċċ integrat mingħajr limiti massim li minar prinċipju ta' proporzjonalità. Imbagħad hemm il-kwestjoni li nibnu ir-remunerazzjoni, il-salarju fil-dokument li kien fil-proposta inizjat tal-Kommissjoni għalek forsi jkun loġiku li ninkludu dan il-punt fit-test huwa l-inklużjoni tal-ESMA bħala parti essenzjali fil- regolamenti ta' dawn il-fondi għaliex da ma kienx parti mill-proposta tal-Kommissjoni inizjalment. Hemm punti però fejn aħna ma naqblux mar-rapport u il-bilanċ li nkisef fir-rapport. Mela, l-ewwel ħaġa l-interpretazzjoni tagħna hija kemm xi differenti minn l-idea li ħaq is-Sir Clinton huwa qal li nistgħu nipprevjenu dan jista' jipprevjeni l-investituri Ewropej biex jinvestu fondi li jkunu qegħdin barra fl-Unjoni Ewropea ġifri joħolqu tip ta' fortizza. Fl-opinjoni tagħna hi li dan ir-rapport jiftaħ il-bib mod wiesa għall-investituri Ewropej biex ikunu jistaw jinvestu barra l-Unjoni Ewropea. Fondi jkunu edin jew anki jiġu manistrati barra l-Unjoni Ewropea nitkellem dwar wieħed nejn ħamsa li jattratta ma' artiklu 35 li bħala kondizjoni għall-investiment eh, fondi alternativi barra l-Unjoni Ewropea jgħid li jrid ikun hemm konformità ma l-standards internazzjonali. U ma naħsibx li dawn huma uh, standards prudenzjali, pero forsi jina sejjer zbaljata hawnhekk. Però l-unika kondizzjoni hija li jkun hemm konformi ma l-istan, ikunem konformi ta' ma l-istan tal-UNESCO. U għonek maħnx bil fost il-supervizuri issa fuq il-karta em nuqas ta' ftehim, però nuqqas ta' ftehim ukoll b'konformità tal konformi ta' mal standards dawn mhux qegħdin jiġu imħarsa fir-realtà. Allura dan l-istadju daw mhux qegħdin jiġu implementati kif xir. Allura jiena għandi problema ma dan il-punt jidher li huwa aktar dajef, din il-proposta hija aktar dajfa mill-proposta inizjat tal-Kummissjoni li kienet neċessarja, allura dak li aħna ħassejna li kien min mhux sa telaq kompletament mid-dokument. Eh, anke kien hemm li kellu jkun iffirmat fuq kooperazzjoni dwar it-taxxa, ġifri mhux biss standards eh, prudenzjali li huma biss minimi imma imma daw insibuhom ukoll fl-standards tal-OECD. Diġa kena dan id-diskussjoni fuq l-iskambju ta' informazzjoni jkun ta' stram kbir jekk inkunu nistgħu nagħmlu titjib fuq l-iskambju ta' informazzjoni imma nibqgħu lura ma' kooperazzjoni internazzjonali. Jiena naħseb li hemm punt ukoll dwar l-użu tal leverage. Fil-proposta inizjal tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' tifverifika l-leverage u taħt kwistjonijiet eċezzjonali huma li stati membri kunu jistgħu jagħmlu aktar kwistjonijiet aktar regoli stretti għal dak li għandu xieqsam ma' leverage. Mbagħad jiġi kunem hemm kontroll minnaħa tal-Kummissjoni, forsi jiena interpretajta ħażin, però dan il-kontroll kontinu donnu tela. Donnu issa li se jkun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-eżma u l-amministratur. Nasab din kienet amenda minn mija. Eżma tista' tiddetermina jekk il-leverage u xwis oli u jekk jitħoss li jkun oli wis ma tkun tista' tagħmel xejn, kollha idea marbuta. Sakemm ovvjament ma jkunx hemm kwistjonijiet eċċezzjonali u mbagħad tkun tista' tirreaġixxi. L-esperti donnom qegħdin jaqblu meta jgħidu li aħna m'għandniex nlimitaw il-leverage taħt ċirkustanzi eċċezzjonali, però dak li wasal l-kriżi tittantiċipom l-affarijiet minn qabel. Allura, qabel esma jew inkella awtorità oħra tkun tista' tivverifika l-leverage. Esma tidher li hija l-aħjar istituzzjoni tagħmel dan. L-aħjar awtorità għalhekk forsi rridu nbidlu daqsxejn loġika hawnhekk. Sabiex bekk nagħmlu aktar konformi mal-proposta inizjali tal-Kummissjoni. Sa mhux ta' sikwit nisimgħu il-ħodor niddefendu l-proposti tal-Kummissjoni it-tielet punt importanti għal eh, fl-opinjoni tagħna u ir-rwol ta' eżma. Li fl-opinjoni tagħna jista' jiġi konsidrat konformi mal-direttiva tal eh, Prek aħna rridu noħolqu passaport jew suq Ewropew u huwa loġiku li jkollok akkreditazzjoni Ewropew, aġenzija waħda li tkun tista' takkredita l-akbar fondi li jixtiequ jkollhom il-passaporti Ewropew aħna ħossu li l-ezma hija l-aħjar aġenzija li tagħmel dan biex nevitaw tip ta' kompetizzjoni u diffikultajiet li jistgħu nqalgħu mill-awtorità ta' supervizjoni u l-aħħar pont u fuq il-bilanċ u anki id-dinamika li jinsibu fit-test. Bażikament aħna hawnhekk qegħdin nibdew noħol u żewġ tiswiq wieħed passaport Ewropew għal fondi amministrati u li qegħdin fl-Unjoni Ewropea un bat għanna l-bqija bil-placement schemes nazzjonali u l-possibilità għal pajjiżi terzi biex jagħmlu marketing tal-fondi tagħhom li qegħdin barra l-Unjoni Ewropea mingħajr ħafna limitazzjonijiet u diffikultajiet. Issa, il-kwistjoni prinċipali hijek il-fluss eh, finanzjarju u xsejjer lejn suq ta' kwalità bil-possibilità ta' regolament u protezzjoni għat tfaddi li ġifri bil-passaport Ewropew, jew inkellux ħajxa ilbu lejn il-private placement schemes u fondi li jinsabu barra l-Unjoni Ewropea. Għalhekk hawnhekk isna għandna logħba, għandna imħatra. Għanna mhux kontra din l-idea, però hemm elementi fit-test li jissuġġerixxu li l-fondi jużaw il-passaport Ewropew sabiex jipproteġu l-investituri u dawk li qed jixtru l-fondi jew inkella biex niproteġu n-negozju mis-suq. Dan mhux l tiegħi prinċipali, però il-kollega tiegħi konservattiv naħseb jaqbel miegħi fuq l-ħtieġa għall protezzjoni f'dan il-qasam. Issa aħna ma nħossux li inċitament minn naħa tal-fondi li jitilqu jmorru għal National Placement Schemes, ċifri biex nżommu dan is-suq doppju, jien naħseb li tajp li konna protezzjoni li niproteġu l-investitur u il-negozju fin nifsu. Iva, grazzi tassa, Signora President. Jien ukoll nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Jean Paul Jien naħseb li jagħmel ħafna xogħol u nistgħu naraw dan anke jekk ma naqblux 100% fuq kollox. Bla dubju għattratta ma mat-test breqqa u għanna narfuh dan l-element. Issa mill-perspettiva tal-lemin, il-grupp tal-gwe, irridu najdu kelmtejn hawnhekk. Ma nistax ma ngħidx li aħna kemm xejn xettiċi fuq il-fondi tagħna anki bħala prinċipju hemm opportunitajiet, possibiltajiet biex nassikuraw u narraw li l-ekonomija għandha fondi disponibbli. Hemm kwistjonijiet dwar il-hedge funds. Il-hedge funds għandhom konsegwenzi negattivi fuq is-suq tax-xogħol u anke fuq l-ekonomija in ġenerali, konsegwenzi li aħna ma naħossux li huma tajbin u rrid ngħid dan hekk Naf li dan mhux is-suġġett tagħna llum, però xorta rrid ngħidu dan il-punt. Wara kollox din id-direttiva tresqet. Mela, dak li nistaw nilqgħu dan ir-rapport huwa bla dubju il-level oli ta' regolamenti aħna minnħat tal-lemin. ċelluk, ma irridu, naraw li dan is-suq jiġi regolat kemm jista' jkun. Ir-rapport ta' Jean Paul bla dubju serv dan id-direzzjoni u din hija xi ħaġa li aħna taxxellu nilqgħu. Issa rigward il-limiti massimi din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ naraw li titqis u titħares ma ntix għalfejn qed nirrepeti dak li diġà dak li diġà ntqal fuq il-leverage. Aħna naħsbu li nistgħu nappoġġaw dak li ntqal fuq dan il-punt però nistgħu nappoġġaw ukoll l-idea ta' dal-fat li jista' jkun produzzjoni sħiħa u aħna bla dubi ser nresqu amendi dwar dan. Issa, short selling dan huwa punt li aħna nistgħu ngħidu li dinja xi ħaġa mhix neċessarja u nixtiequ naraw li s-short selling jiġi projbit ukoll. Jekk ma nistgħux nevitawha din il-ħaġa u jekk id-direttiva titressaq, m'hemmx tagħmel, paċenzja però rridu nassikuraw li l-ħaddima ma protetti. Jina rrit li kont għada flaqa fej kienem l-ħaddima Awstrijak u dan il-punt kien fuq l-agenda u kol. Em, trade unions u konsili tal ħaddiema tajb li kollom u koll eh, xaġa xjajdu, specialment meta jkunu mill-quta mill-fondi ta' investiment, dan huwa xpunt li koll nix unarħ inkluż. Li konna arranġamenti li jippermettu eh, biex in-nies li ikunu milquta minn dawn il-problemi ikollhom ukoll leħen. Mandi xafin qed nirrepeti iktar. Iva, grazzi ta' issa għandna lista ta' kelliema pjuttost twila u kif smajna mill-shadows kollha ser nirrist nil-limita l-ħin. Għalhekk nitlobkom biex tillimitaw ruħkom għal żewġ minuti kull wieħed sabiex ikun hemm ħin anki għal kummissjoni u rapporter għal kentejn tal-aħħar. Mela, l-ewwel għandi l-Vicky Ford fuq il-lista tiegħi. Iva jiena ser nipprova naġġel, nirringrazzja l kulħadd din hija biċċa xogħol ferm importanti u tajba u komplessa ferm. Però kommentajtu fuq ħafna punti prinċipali fl-idea tijaj u kontet nħarżu kolli l-impatta fuq l-ekonomija reali, kem l-impatt kif ukoll s-swi emerġenti, x'jistgħu nagħmlu għal fondi ta' pensjoni u ritorn tal-flus fil-pensjoni u anki rigward e, it-twaqqif ta' venture capitals li huma importanti ħafna l-ekonomija tagħna. Issa, fil-swi emerġenti il-responsabilità ta' finanzjar tista' tkun qed twaqqaf l-investimenti fis-swieq li qegħdin jiżviluppaw għalhekk kun tajjeb li mmorru lura għal fondi depozitari prinċipali għall amenda 79 u ngħidu li dan jista' jgħin taf itħassib rigward il- fondi ta' pensjonijiet jekk tiftakar il-mistoqsija tiegħi rigward il-major pension funds jekk dawn ikun jistgħu jużaw alternattivi oħra' kemm ikun qegħdin kem jiswa flus biex jirritornaw il-pensjoni tiegħi bħala investiment, anki kieku jiena kont pensjonanta. Allura jiena kuntenta li aħna unek qed nagħmlu aktar faċli għall investituri Ewropew biex ikompli investu fil- AIFMs mhux Ewropej u jiena daqsxejn ħasba li f'amenda zbatax kif għal sur Klims il-reġim tal private placement ma jistqarx eżattament kif innu. Ġifiri titmur lura għal regolatur fil-pajjiż tal-oriġini u tiverifika li dak ir-regolatur ikollu ftehim. Ġifiri jekk ikun hemm hedge fund Amerikana l ssc e li t-kolla regolament ma' 27 stat membri differenti. Din tal-qotni bħala kemm xejn konfuża u forsi jista' ikolla impett finanzjarju qawwi fuq il-pensjoni tiegħi lek nixtieq nħares lejha dan il-punt. Imbagħad fuq il-punt tal-venture capitals naħseb iridu morru lura għall-industrija tal-venture capitals u naraw li dawn huma eh, infasla sew anki għal fondi żgħar. Mhux ħanqod nidħol f'ħafna dettall hawnhekk, mhux ħankun diffiċli sa f'rigward. Punt ieħor, depositories, għaliex ehm, ftit depositories potenzjali, għalhekk forsi nkun qegħdin nibdlu riski biex nilimitaw il-depositories u il- aħna dejjem din ngħidu l-depositories irid jibqa' fl-istess pajjiż bħal fond, però rridu nivverifikaw li dan jaħdem tajjeb bil-industrija. Però għandi tħassib wieħed dwar eżma. Aħna qed nagħtu ħafna setat l-eżma f'dan l-istadju, setat li s'issa għadhom ma ġewx diskussi u finalizzati għalhekk il-femma tiegħi li Caesar bħalissa eh, jikkonsisti 30 ruħ u jista' jitla għal 80 ruħ. Imbagħad l-FSA għandha madwar 3000 ruħ. U l-FSA kif nafu l-kol ma għamliċ kollox kif suppost. Però ezma mbagħad ser ikollha l-aħjar nies biex kunet tmexxi l-leverage jew inkella sejra għand l-awtoritajiet nazzjonali l-ewwel u tiddefinixxi bħala eżma, ġifri naħsbu tajb dwar din il-kwistjoni u skużawni ħadd iktar ħin. Issa Sinjur Astrid Lulling. Mikrofonu? Mela se nerġa' nibda għaliex il-kollega tiegħi jixtieq li il- Grazzi tiegħi tiġi interpretata. Mela, grazzi tal-li ħadd attitudni tajba f'dan ix-xogħol u bażi tajba x-xogħol tani, u hu maħax pożizzjoni li jawis uh, imxa ilba qed jipprova jikseb bilanċ u anki qed isib kliem li huwa aċċettabbli għal maġġoranza fostna. Issa jina rajt id-dokument mod partikolari il-gazzetti franċiżi li kienu ta' interess kbir u Hawnhekk qegħdin jitkellmu fuq eh, miżuri speċifiċi mhux il- kwistjoni ġenerali tar-rapport. Għalhekk jiena naħseb li din hija bażi tajba xogħol, però minkejja dan ma jfissirx li jiena naqbel ma' kull punt li semmejt. Inti negozjatur tajjeb ħafna, u għalhekk jiena persważa li jekk ikun neċessarju inti tkun kapaċi li tipprova tikseb kompromess fuq dan il-punt. U għalhekk b'bażi ta' dan jiena nista' ngħid li jiena sodisfatta inti u koll irnexxilek tieħu konsiderazzjoni ta' natura speċifika tal-venture capitals. Għalhekk jiena naħseb li aħna sirin fid-direzzjoni tajba hawnhekk. Issa, fuq il-fondi ta' tallet ta' pajjiżi terzi li aktar punt eh, li hawnhekk jiena naħseb li għandna nikkjarifikaw l-affarijiet. Id-dispożizzjoni marbuta ma' fondi f'pajjiżi terzi u distribuzzjoni fl-Unjoni Ewropea ma jdirx li huma ċari daqshekk fil-lapozz tar-rapport fondi ta' pajjiżi terzi jistgħu jkunu jiġu marketjati fil-Unjoni Ewropea billi kunem National Private Placement minnar ma jirrispettaw il-dispozizjoniet minimi ta' din id-direttiva u dan jista' jwassal għal distorzjoni f'kompetizzjoni għaliex qegħdin fuq l-istess ta' l-istess stat, però żewġ tipi differenti ta' fondi kun qegħdin jikkompetu ma' xulxin u kontra xulxin. Għalhekk żewġ tipi ta' fondi minnaħa, u mbagħad ikollok il-fondi ta' dak l-istat membru, u anki il-fondi ta' stati membri oħra li jkunu marketjati bil-mod bil-passaport u għandhom u koll jirrispettaw dispozizjonijiet ta' l-istat membru bat għandek fondi ta' pajizi terzi mandomx għalfejn jirrispettaw il-passaport allura da għandhom vantaġġi allora tajp li rridu nħarsu li eh, nħarsu li dan il-punt għax rridu nigarantixxu situazzjoni stessa għal kulħadd rridu nagħmlu evalwazzjoni ta' assi ta' fondi fejn amenda wieħed 02 tgħid li anzi emenda 62 tajt li hemm responsabilità konġunta meta wieħed qed jagħmel evalwazzjoni tal-assi ta' fondi u anki inħarsu in in-net value tal-balance sheet. Anki l-AIFM u l-Joint Depository huma responsabbli mod konġunt. Wieħed ukoll irid iżomm f'moħħu li dan jista' jikkomplika l-proċedura għall-investitur din il-kwistjoni ta' responsabilità konġunta jekk fl-aħħar mill-aħħar l-investitur irid jeżerċita id-dritt tiegħu. Jien naħseb li r-rapporter għandu ħafna xogħol quddiem mhux jagħmel u naħseb li dan it-test mhux ser iħalli lis l-istat eh, dan il-komitat ta' kif inu paris. Grazie ħafna, l-Reveli Hockmark. Grazie ħafna tal-komplimenti tijak, għabel tajtni il-kelma. Staqt nifraħ li rapporter għal bieċa xogħol impressjonanti illi jisħa fuq affarijiet importanti għal kem maħġgos kulħadd feraħlu qabli, però dan minħabba l-approċ pragmatiku ta' rapporter fej saħaq fuq l-affarijiet importanti u bekk ena illi naħdmu flimkien fuq dal kustjonijiet Jiena naħseb dak li rajna fil-krizi kienet nuqqas ta' trasparenza u anka nuqqas ta' reglamentazzjoni illi kienet konsistenti ma' kif is-swieq finanzjarji fil-fatt sviluppaw fl-aħħar 20 sena. Daw kienu n-nuqqasijiet prinċipali. U jiena nemmen li meta issa qed niproċedu importanti li noħolqu stabilità fuq swieq finanzjarji u fl-istess ħin nipprovdu għal stabilità fil-iżvilupp ekonomiku ktar kmin illum smajna fuq l-investimenti aħna eh, ridna nizgurraw li hemm iktar investiment u innovazzjoni u għalet irridu nizgurraw li konna swieq finanzjarji kun id-demanna amiċi u fl-istess ħin jipprovdu stabilità. Jina nemmen illi dwar il-kant applikazzjoni għanna niddiskutu kif namlu differenzazzjoni bej punti differenti ma ċekonna situazzjoni fej l-industrija joħorġu fondi għat investiment alternativ ma sibx li Ericsson u Siemens għandhom iġu trattati b'dan il-mod. U jiena xtaqt ukoll nistaqsi rapporter sabiex jista' jirrifletti fuq għannix biex nagħmlu attenzjoni fuq kumpaniji ma' dawk il-kumpaniji fl-lista ta' Stock Exchange fuq il-borza b'regoli ċari għal trasparenza u disclosure u l-leġijiet ta' kumpaniji li huma dettaljati għandna nqisuhom bħala fondi ta' investiment alternattivi dan għandu jiġi diskuss. It-tielet punt fuq pajjiżi terzi tkellimna fuq diġà dal-post, però Nistgħu ngħidu wkoll l-Unjoni Ewropea m'għandha xej xtirba jekk aħna neskludu ruħna minn dak il-parti tad-dinja fejn għandna l-iktar swieq finanzjar li qed jikbru b'mod dinamiku. ħanala dal-waqt, differenza bejn ekwita privata u hedge funds. Ekwita privata għandar wall specifiko fuq eh, riskju tal-kapital fuq is-suq u għandna wkoll ċertu ċajrit, foqsma u mux eh, ċajrit differenti foqsma oħra. Nishtiq u hemm reglamentazzjoni fis membri brife palmanna liktar l-iktar eh, kapital ta' riskju għoli u nridu nagħmlu xi tibdil f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Martin. Iva, forsi nisna frankalek ħafna ħin għaliex kellima qabli antiċipawni għandi għalek eh, talba waħda l-rapporter. inti għed u rajni ħanka minn diversi rapporti fil-press kif ħafna kontatti illi saru e kemm kienu jinvolvu ħafna persuna punti li provaw e Permettili nistaqsik kemm persuni għawk U x'kien il-proporzjon ta' dawn il-persuni illi kienu jgħixu f'Londra. Jew l-kumpaniji taħħom kellhom iċ-ċentru ta' attività f'Londra. Illi forsi wassal ukoll sabiex jitres u argumenti li ntaħseb li huwa konvinċenti. Signora Styler. Grazie ħafna, Signora President, grazie li rapporter. Nasab l-informazzjoni li provdu ti u xol ta'kom fuq il proposta eh, ħaqo proset eh, pal kollegi oħrajn illi tkellmu ma nix bisħin għan nifokalek fuq dawk il-punti li huma aktar problematiċi tkellmu dwar short selling għanna fl xaġa kodda tirtorja, is-sur Bullman tkellem dwar kjarifika is-sinjora McCarthy tkellmet fuq kif jista' jkollna xi aktar konsistenza ħadna gost li f'punt 13 kellimna dwar arja ta' spiegazzjoni u interazzjoni u konsistenza ma' test soħrajn. U jien naħseb li sir kun skellem dwar investiment u kumpanija ta' trust li jina tkellem dwar f'universi okkazjonijiet. Naħseb rapporter għamnek ma tkellimx mod preċiż, is-Sur Klins kellem dwar essenzjonijiet f'kumpaniji Meta f'punt 13 tkellmu dwar interazzjoni konsistenti ma' proċess oħrajn, hemm ukoll opportunità sabiex niżguraw illi kumpaniji li mhumiex f'hedge funds jew ekwita privata jiġu inqabdu f'din in-nassa ta' din il-proposta u li ġew stabilita l-miet ta' snin u ma' modelli ta' prattika tajba. Iddu nipprovaw nindirizzaw il-problema fit-test għaliex issa ma' wasannix. Grazzi rapporter U jina l-esta nikopera mija kadar boħra, grazzi. Grazzi ħafna. Karl Hagland. Grazzi, Signora President. Jina u kol staqt nir-ingrazzja rapporter U f istessin niskuza ruħi għax nifoka bis fuq affarijiet negattivi musnuqat noqat najt proset rapporter għax xol siwi Staq nifoka fuq il-prinċipju ta' proporzjonalità. Fil-dak li qed nipprova nsaħħu hawnhekk. Jiena wis nibża li qed nifokaw wis fuq il-fatt li rapporter qed jipproponi illi ma nżommux il-limitu massimu ta' 100 miljun euro minn flok Eh, naqbżu dan imma il-problema jien meta tabda tanalizza xi fisser dan fil-prattika, per eżempju, mill-perspettiva ta' pajjiżi, state-owned capital venture employees jispiċċaw jinkludu punti oħrajn din leġislazzjoni U din mhix xi ħaġa proporzjonata matwa tiqis illi qed nippruvaw nevitaw riskju sistematiku. U dawn il-fondi sekundari li diġà semmejt u oħrajn ma m'għandhom l-ebda riskju sistematiku viżibbli u għalhekk hija kemm xejn eżaġerazzjoni li tinkludihom hawnhekk għal daqstant jiena kemm xejn imħasseb dwar l-idea li ma jkollniex limiti massimi. U għal daqstant nittama li se jkollna diskussjoni dwar dan u analizzaw x'nu ma' konsegwenzi illi nagħmlu ħaġa bħal din. F'termini ġenerali, xtaqt insemmi illi l-affarijiet qed jitjiebu. Imma l-punt li għadu jħassibni u li naħseb li għanna jkonna kapta applikazzjoni fejn nillimitaw il-riskju, mux ninkoraġġu, għanna jkonna direttiva illi tinkoraġġixxi tħeġġeġ fondi ta' investiment sabiex jimminimizzaw il-riskju tagħhom. U għaddi ma nistax nara jkonna kamp applikazzjoni li juri li ġara darba ħdu riski kbar ikonna evalwazzjoni valida l dan is-sens naħseb e għanna nasbu dwar kamp applikazzjoni u nirriflettu aktar u grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Jovlevska, jew xaħġa bħal din tajt il-President, grazzi ħafna. Iva, daqxaj diffiċli smi. Grazzi ħafna. Pal kollegi oħra jina xtaqt nintervjeni fissem kollega illi ma setax kun ma nawne illu mandi tlet punti xnaqsam maqom proporzjonalità tkellem dwar għal-kollega hemm dikjarazzjoni li tajt li direttiva direttiva għandha konsidu u rispetta il-proporzjonalità. M'għandix tikkonsidra tgħid kbar illi ma jġibux riski sistemiċi għalhekk 100 miljun euro neħħid minna proposta alternattiva illi tkun tista tippermetti illi minn dan il-limitu il-kellima il-president tajt il-kelma biex titkellem aktar bil-mod il-limitu ta' 100 miljon tneħa minnjar proposta alternativa illi jippermettu illi neskludu fondi zaħir private equity venture capital. U għat nirriskjaw illi noħol u regolamentazzjoni zejda fuq is-suq. Il-fondi iż-żgħar għandhom ukoll jiġu konsidrati f'artiklu 11, 12, 13, 16, 17, 18, 26, 27 anzi oħrajn. Punt ieħor dwar artiklu 14. Rekwiżiti ta' kapital illi mandomx jagħmlu referenza għal fond ta' ekwita privata jew uh, venture capital villi memx riskju sistematiku. Artiklu 17 issa depozitarji. Ir-responsabilità tad depozitarji twessa ta' propost mal meta mqabbel mal propost oriġinali, però madanakollu depozitarji Mumiex deċiżivi meta mqabbla mal-venture capital jew l-ekwita privata u ma' investituri fi żmien twil illi mumiex kwotati. u ma jihdux deċiżjonijiet spekulattivi fi żmien immedjat. Għalhekk nitlob il-rapporter sabiex ukoll jikkonsidra wkoll il-proposti li il-kollega talabni nressa. Peter Skinner. Peter Skinner, jek jazbu. Grazzi, signora President. Ġampol darboħra proset, approċ tajjeb. Fl-axar kullħat jirringrazzjak. l-approċ tijak dwar il-proporzjonalità naqbel miegħek proset naħseb li b'dan il-mod nexxilek tikseb dan il-punt li tinkludi l-fondi kollha possibbli għaliex hija importanti ħafna għala fond għandu jkun barra mill-ambitu ta' din ir-regolamentazzjoni. Għandek raġun, dak huwa approċċ tajjeb, ikun ħażin jekk tipprova jkollok approċċ figurattiv. Għalhekk jiena nifraħlek ta' dan. Il-punt li jmiss huwa fuq it-depozitarji. Nemmen li naħseb marna żejjed, Sur Klins u oħrajn qalu li jixtiequ niddiskutu dan f'direttiva oħra, jiena naħseb li hija punt importanti li fejn għandna evidenza ta' ta' ħsara manna nagħmlu xejn dwarha. U hawn għandna prinċipju fejn għandna konflitt ta' interess fejn depozitari qegħdin fuq naħa u l-managers ta' managers finanzjarji huma marbuta fil-stati u mhumiex separati għax tikollhom rrid ikollna l-informazzjoni meħtieġa li qed jagħmlu r-riski ġusti mingħajr ma jkun hemm l-ebda riskju għal swieq per se. 1.6 biljun euro ta' flejjes tal-investituri jintilfu U dan huwa eżempju ċar fejn ma kien hemm l-ebda separazzjoni. Nemmen li jrid ikun hemm separazzjoni biex nevitaw il-konflitt ta' interess li jkun qabżar qudiem għall-investitur. Irridu naġixxuaw ma rridux nistennew għad-direttiva fil-ġejjin diġà għandna ġewx miljun Żewġ miljun investituri li diġà qalu li jridu azzjoni tagħna u xi ħaġa li ma nistax nagħmlu hija li nevitaw li nkunu ta' irpara għal-jom kolla. Lehman Brothers kien eżempju ta' nuqqas ta' eh, regoli stretti li ma konniex kapaċi nieħdu fejn ikun hemm ġisturi finanzjari li jieħdu deċiżjonijiet ta' riskju. Rridu niproteġu l-investitur bil-depozitarji mir-riski li jieħu l-manager finanzjarju naf li kienem eh, skema mejdu fej kienem ġesturi finanzjari li nqabdu u hija importanti li aħna bħala Ewropej ma nħdux l-istess triq li ħadna fl modi Grazzi. Kellim li miss. Grazzi. Signora President. Po Marija starom Grazzi ħafna. Nishtiq nifraħlek ukoll, rapporter. Iżda ħinet jafas allura nixtieq nitkellem dwar l-punti ewlenin biex ir-rapport imur fid-direzzjoni tajba. Meta nitkellmu dwar l-ambitu jiena naqbel ma dak li qal rapporter li iva neħtieġu li konna perspettiva tajba tal-ambitu, iżda rridu nkunu ċari dwar definizzjonijiet biex ikunu definizzjonijiet xirqa. Biex intikom eżempju ma dak li semmaw kollega qabli, fl-Olanda hemm numru ta' fondi ta' pensjoni li kienu tixeklu l-organizzazzjonijiet u dik hija fond ta' pensjoni per se, u ma rridux li din taqa' taħt l-ambitu ta' din id-direttiva inti deċidejt li tneħħi limiti iżda jena naħseb li neħtieġu naraw jekk hux possibbli li jkun hemm fondi verament żgħar li ndaħluhom l-ambitu ta' din id-direttiva. Jiena ma naħsibx li l-fondi kbar ħajspiċċaw bil-fenomenu ta' separazzjoni biex imorru taħt il-limitu. X'ikun il-valura lek miżjud jekk aħna ninkludu kol il-fondi żgħar? M'għandix punt di vista definittiv fuq dan iżda naħseb li rridu naħsbu dwar il-proporzjonalità. Rridu nżommu f'moħħna x'inija l-mira tagħna u lan tagħna huwa li naħarbu minn dawn ir-riski potenzjali ntejbu t-trasparenza. Fl-aħħar mill dik din id-direttiva qiegħda propju għalhekk. Eżempju, jekk il-fondi mbasra ma jaslux u kumpanija tala l laqsma ta' finanzjari ma nafx jekk hux qed nisaparaw bejn ir-risk il-fondi ta' riskju minnaħa u dawk il-fondi li huma soda sodi anki issa. Nemmen li neħtieġu nillimitaw il-pis amministrattiv għal dak li huwa vera meħtieġ. L-aħħar punt li nixtieq nqajjem għandu x'jaqsam mal-pajjiżi terzi. Jien għandi numru ta' domandi hawnhekk l-ewwel nett. Hija idea tajba li ngħidu li l-fondi minn pajjiżi terzi jew minn eh, managers tal-fondi ma jkollhomx il-passaport Ewropew tal-Unjoni Ewropea rridu nikkontrollaw l-affarijiet iva iżda li nagħlqu l-bib għal dawk il-pajjiżi terzi għal dawk il-managers naħseb li nkun qegħdin morru lil wisq. L-istati membri qed ikunu permessi li jagħmlu bil bilaterali kamal jaqbel ma dan iżda x'jiġri dwar dawk l-istati membri li qed ikompetu ma' xulxin? L-Renju Uniti kollu rwol per pereżempju, diġà smajnieh aħna rridu dik il-kompetizzjoni bejn l-istati membri fl-aħħar mill-aħħar, rridu nkunu eh, loġiċi u rridu konna l-ambizzjoni li nipprovdu soluzzjoni Ewropea għal pajjiżi terzi. Ma nafx li dik is-soluzzjoni iżda għandha tkun l-ambizzjoni tagħna li naslu għal soluzzjoni. Grazzi kellim li jmiss, naħseb li kollox intqal f'dan id-dibattitu jiena nilqa dan l-approċ li ħa il-rapporter u naħseb biex wieġeb is-Sur Martins nittama li ltaqa mal-managers tal-assi kollha fi Pariġi, Frankfurt, Londra, għax naħseb li meta nitkellmu ma' ċittadini u jiena eh, nħossa l-importanti l-intaqa ma l-investituri ta' Londra u l-operaturi ta' Londra għax fl-axħar minn l-axħar nkunu nistaw neħilsu minn din teorija ta' konfoffa li qed niprofaw eh, isu noħon u l-kummerċ f'Londra. Il-kolla rafna din l-importanza tal-belt ta' Londra u anki l-ċentri kollha ta' finanzjament u rridu nitalmu mill-iżbalji tal-passat biex niksbu tajjeb tal-ekonomija reali neħtieġu industrija vitali, kreativa u innovativa biex nkunu nistaw nieħdu l-approċċ ta' proporzjonalità. Iżda meta nitkellmu dwar dan l-approċċ, nemmen li għanna għażliet qudiemna x'nieħdu u l-għażla hija propja f'dik laqsma fejn hemm riski sistematiċi kif għalunna ċittadini għanna problemi hemm għażliet qudiemna nimplementawhom kollha, nintroduċu regoli li huma proporzjonalment differenti jew l-approċ li għal surrur mark li għam taħt reġim ta' trasparenza u disclosure differenti. Dawn huma l-affarijiet li rridu naħsbu dwarhom u dawn huma l-affarijiet meħtieġa biex ikun hemm regoli burokratiċi biex ma jkunx hemm regoli burokratiċi li jistgħu jimminaw dawk il-fondi li huma tant importanti f'dan il-qasam hekk importanti għall-Ewropa. Jien għal darboħra nilqa l-fat għal rapporter li rridu kunem il-libertà l-investituri biex jinvestu fej jridu fil-fondi barra mill-Unjoni Ewropea, fil-fondi stabiliti fl-Unjoni Ewropea, jew inkella jekk ikun hemm qbil għal skambju ta' informazzjoni tal-korporazzjoni, naħseb li approċċ sensibbli ħafna hemm problemi bħalma diġa qalu kelli ma qabli iżda domanda tiegħi hija domanda ta' informazzjoni x'ma nafx it-tweġiba Xinajdu dwar dawk il-fondi ta' pajizi terzi li jinsistu li depozitarju rrit ikun minn pajis li joperaw miegħu. Ma għalek ma naħsibx li l-pajizi terzi kollha jaċċettaw li eh, jagħmlu investiment ma' eh, operaturi stabiliti fl-Europa għalhekk irridu nikkonċentraw ruħna fuq dawk il depozitarji żgħar biex naraw jekk għandniex riski sistematiku f'dan u għalhekk nemmen li hemm domandi li għadhom miftuħa iżda fuq kollox napprezza x-xogħol sibi ħafna tar-rapporter, xogħol bilanċat ħafna u miftuħ ħafna biex nkunu nistgħu niksbu il-bilanċ, bilanċ tal-interess biex niżguraw li jkollna qasam kreattiv fejn irrid ikun hemm regolamentazzjoni biex inwaqfu riski sistematiċi f'dan il-qasam. Grazzi. Ntemmi l-kelliema għax surjuri għal diġa kollox li kellu xint għal nishtiq nirringrazzja l-rapporter naħseb li l-rapport huwa pass tajjeb il-qoddim kif ukoll ħafna kollegi diġa indikaw li rrid ikun hemm differenzjazzjoni f'ċertu oqsma tar-rapport li ġew misħuqa diġa fil-private equity, venture capital u fondi fit-tul u hemm affarijiet oħra Nixtieq nistieden il-Kummissjoni issa biex twieġeb imbagħad Jean ikun jista' item dan id-dibattitu. Jekk ma neħdux aktar minn erba' minuti ikun aħjar. Grazzi, Signora President. Ħaniprofa nżomm fil-qosor, eh, nieħu inqas minn erba' minuti, nixtieq nilqa' dan ir-rapport u nilqa l-kooperazzjoni bejn ir-rapporter u membri oħra tal-Parlament Ewropew. Aħna naħsbu li r-rapport miexi fid-direzzjoni tajba u jimxi mal-linji gwida tal-proposta tal-Kommissjoni ċertu rigward, anki jekk hemm ċertu differenzi fl-opinjonijiet. Madanakollu aħna naħsbu li diskussjonijiet li saħħaw sissa kienu produttivi u dan għandu jitkompla u jippermettilna nsibu bażi komuni. L-ewwel nett. Per eżempju, appoġġ sħiħ għal regolamentazzjoni f'dan il-qasam dan is-settur dan ma kienx daqshekk ovvju xi ftit xhur ilu mbagħad fuq il-miri. Aħna naħsbu li naqsmu mal-tlet miri u lenin li ġew imnieda fil-rapport ta' Sur Grossier fir rigward ir-riski l-ħarsin tal-konsumaturi imbagħad għall-aspett tas-suq intern. L-idea tal-passaport Ewropew għal managers tal-fondi fir-rigward l-ambitu imbagħad tiġat qabel Approċċ integrat kien wieħed mill-aspetti fundamentali ta' din id-direttiva u kienet mod kif nkunu nistgħu nnidu l-linji gwida ta' summit ta' G20. Aspetti ta' ħidma li kienu kemm xejn naqsa f'ċertu aspetti iżda jinsabu fir-rapport, pereżempju l valuator il-depositari, il-limiti eccetera. Għalhekk ħafna dejat eh, intlaħqu missur Grosset. Hemm ħafna affarijiet oħra li nixtieq insemmi ma tantx għandi ħin, nixtieq insemmi punt partikolari. Ma jkunx ta' staġib dwar dan il-punt, jiġifieri l-kwistjoni ta' pajjiżi terzi, ħafna kelliema tkellmu dwar dan u qalu li dan huwa l-aktar aspett importanti ta' dan ir-rapport. Issa, l-inħalluha taħt kompetenza tal-istati membri hija soluzzjoni pragmatika, iżda aħna naħsbu li dan ma jiġix blebda riski. Jista' jfisser tisħiħ ta' frammentazzjoni ta' swieq Jekk tħallija l-kompetenza tal-istati membri a diskrezzjoni tagħhom, imbagħad ma jkonniex kundizzjonijiet indaqsa l kulħadd fuq is-suq fis-suq Ewropew u għalhekk naħseb li hemm ħafna diskussjonijiet li jridu jseħħu f'dak ir-rigward. Irridu naħsbu dwar il-proposta tal-Kummissjoni u nieqaf hemmhekk 3 minuti u 50 sekonda jgħid il-kellim. Eċċellenti, tgħid il-President, tajjeb wisq, rapporter issa Tixtieq tagħmel sommarju tagħlaq id-dibattitu? Grazzi, Signora President. Ma staqx niddefendi rapport tiegħi iżda nagħmel xi kummenti nixtieq nirringrazzja il-daw kollha mis-segretarjat li għajnuni biex nfassal dan ir-rapport Grat ħafna xogħol tagħhom imbagħad is-Sur Martins li jaħseb fija u qed jgħid li forsi tkellimt ma wis nies jew mhux ħafna nies. Jiena nagħmel konsultazzjoni ma' nis oħrajn nixtieq najdlu u kellna kontribut mill-ċittadini, mill-investituri, nafu xie rappresentaw, nafu x'inhu l-interessi tagħhom u għalek smajna minn għandhom ukoll. Peress li għandhom opinjonijiet differenti, dan